tlet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 minħabba li xetta affarijiet ġew posposti aħna qed nipposponu il-konsiderazzjoni tal-emendi fuq il-kontijiet annwali kif ukoll fuq il- mikrofinanzjament. Aħna b'dawn it-tibdiliet naċċettaw l-aġenda tagħna. Jekk mhux oġġezzjonijiet mela nkomplu bil-punt li jmiss. Irridu napprovaw ukoll il-minuti tal-tieni ta' Settembru tal-2009 ma nara l-ebda oġġezzjoni għal dik laqqas allura nassumi li dawk ukoll ġew aċċettati. Issa, avviżi. Kif inhu normali aħna qegħdin diġu trasmessa din is-sessjoni nixtieq eh, nilqa lil Marta Andresem il-grupp EFD li huwa eh, membru sostitut biex post eh, Oresti Rossi Hemm ukoll il-kalendarju tal-Kumitat tagħna għal-2010 eh, tissibu hemmhekk kif ġie adottat il-ġimgħa għaddiet u kif ġie dikjarat fil-Kumitat il-ġimgħa għaddiet nixtieq infakkar lill-membri li aħna ħajkonna laqgħa straordinarja tal-Kumitat fi Strasburgu it-tnejn 19 ta' Ottubru fi 9 ta' flaxija. id dettalji ħajġu mbagħtu lilkom iżed dim. Dan huwa biex tippermettinna li ikonna interpretazzjoni uh, mux naħdmu biz bl-Ingliż. Aħna kapaċi jkollna wkoll laqa oħra fuq l-eżenzjonijiet uh, block function exemption tal industria tal-vetturi. Mela, naddu issa bil-punt li jmiss il-rapport Missur Bullman dwar il-proposta direttiva ta' konsil li temmenda diversi dispożizzjonijiet ta' direttiva tal-VAT, tal-valur nizjut, taxxa fuq il-valur nizjut, ta' dil kelma l-Sur Bulman. Grazie ħafna, Signora President. Dan huwa procedura ta' konsulta il-dan ġa saret U fil-rapport tagħna li aħna adottajna eh, unanimament eh, l-ulju tal-2008 fil-rapport Rosati kien sar mill-kollega tagħna Rosati dan rapport iħares dwar lejn regoli tal taxxa fuq il-volum miżjud dwar il-provvista ta' gas naturali U l li għandu xaqsam ma eh, proġetti konġunti xejn huwa problematiku, ma tħares ukoll li id-dritt li wieħed inqas eh, l-VAT dwar il-propieta mobli, emmek għanna l-problema. Aħna għanna deċizjoni tal-komissjoni li iżżid il-kamp ta' l-ambitu, il-kamp ta' applikazzjoni, u għal din ir-raġuna, dan ir-raġuni mhux ħa tagħmel kontribut għall normalizzazzjoni eh, ta' taxxa u ħatoħloq eh, l-opinjoni tagħna ħatoħloq ċerta differenzi għax l-istati membri jkunu jistgħu applikaw daw ir-regoli jekk huma jridu hekk. Imma kien hemm dit tibdil importanti fil-proposti aħna ġejna mitluba mill-Kunsill u l Kommissjoni biex nagħtu opinjoni ġdida. Id-deċiżjoni tal-Kunsill nħoss hija wisq. Għax ħafna aspetti jistgħu jiġu applikati f'dan ir-regoli tal-VAT. Il-proposta mhijiex ċara u aħna ma nafux eżattament x'tip ta' nfett ħajkollha x'impatt ħajkollha fuq is-suq interna. Għal din ir-raġuni jiena nixtieq nagħmel din il-proposti. L-ewwel qabel kollox aħna għandna niċċaraw l-ambitu, il-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva għandha tiġi limitata għal proprjetà immobli. U nixtiequ li l-qafas ikun ċaraw. Għalli ma tidix ma tkunx fid-diskrezzjoni tal-Istati membri kompletament. Tini li qabel ma mwessaw il-kamp ta' applikazzjoni nixtiequ li jkun hemm valutazzjoni ta' x'impatt daħaj kollu fuq is-suq intern. Aħna nixtiequ li jkun hemm valutazzjoni preliminarja dwar dat tip ta' twessieħ tal-kamp ta' applikazzjoni, ma rridux li kunem iżjed dannu l-suq intern billi nestendu l-ambitu b'din maniera. Fl-applikazzjoni tal-mekkanizmu ta' aġġust, il proprjetà mobli tiġi eh, valutata iżjed olja u rridu nkunu zguri li l-proċeduri hija ċara. Dak essenzjalment li qed nissuġġerixxi u li nmorru nerġgħu lura għal proposta li kienet iżjed ċara li ġie ppreżentata mill-Kommissjoni. Dika nħoss ħadd tkun iżjed ċara legalment tkun iżjed ċara dwar il-suq intern eh, u jkun hemm inqas każijiet li jmorru l tribuna tal-Ġustizzja. Dak Qorti tal-Ġustizzja, dak hija proposta tagħna. Jiena dispost nisma' il-kommenti tal-kollegi right at the moment. Mela, palissa mill-lider ħadd li xtaq jgħid ħaġa. U l-ebda minn rapportess, mux xedu rapportess għedin għawek, għaw xaħti li xtaq jgħid ħaġa fuq dan il-punt jien għandi talba minn il-kommissjoni li huma jixtiequ jintervjenu forsi nisimgħu minn għandhom Right, Mr. Demon? Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Grazie ħafna, Signora. Wara dawn l-spiegazzjoni, it-lismajna, kull nishtiq najtu għal nishtiq nirringrazzja l-Komitat jekk huma jiddeċidu jivutaw fuq il rapportet u nirringrazzja lill-rapporter ħalli qed jappoġġa l-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. Termini sempliċi, aħna konna namlu eh, referenza din id-direttiva bħala direttiva teknika, għax l-idea kienet li wieħed forsi ipatti għal ċerta nuqqasijiet li kien hemm fis-sistema oriġinali, fl-istess ħin jirrifletti jitħassib tal-Stati membri wara l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dak li xjaqsam it-naqis, u dan ħaġa li saret dak li għandu xjaqsam proprjetà immobli. Kif qal ir-rapporter l-estensjoni mill-naħa tal-Kunsill biex ikun hemm regoli ġodda dwar id-dritt ta' tnaqqis li wassal għal diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea għal kull tip ta' beni minar ma t-specifika l kondizjoni li taħtom li l-Stati membri kunu jistaw jamlu regoli ġodda jħagġa li tħasseb il-Kommissjoni. U, u li kun hemm konsulta l-Parlament kien ġustifikata meta qed f f'moħħu ta' kollu kull ma nista' ngħid huwa nirringrazzja l-rapporter u najdulu najdulkom li aħna napprezzaw dan il-rapport. Napprezzaw ħafna dan il-rapport. Jek ti permettili nishtiq nam referenza għal element wieħed li fuq fuqu nishtiq nispjega il-pozizjoni tagħna. Forsi fi żjed dettal li huwa il-premessa 10 A li fl-opinjoni tagħna, fl-analiżi tagħna hija talba lill kommissjoni biex ikun hemm azzjoni politika eh, li hija xi ħaġa li fl-opinjoni bil-skont eh, regoli tal-Kommissjoni dwar l-abbozzat tal-leġislattiv mhux xi ħaġa li aħna nħanna tkun hemmhekk bħala parti mill-premessi f'ta' direttiva. fuq is-sustanza kif tista' timmaġinaw aħna mhux qegħdin f'pożizzjoni bħalissa immedjatament u biex qed tikkommenta f'forma negattiva jew pożittiva, imma bħalissa ma tniex f'pożizzjoni li nirrispettaw xi impenn għall azzjoni bħal din fil-ġejjini. Nasab aħjar niqafem. Ringrazzja l-rapport tal-darbohra u l-membri tal-komitat, jek jem mistoqsijiet oħra ta' natura, anke ta' natura teknika aħna disponibli, grazzi. Uh, yes, uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Mullura, uh, rapporter għal-mem ħadd iżjed li għamel sinjali nista' li l-kumitat fil moddi dejjem kienet eh, interessata li l-negozji ikunu f'sitwazzjoni ta' igwaljanza fl-Unjoni Ewropea Mux biss fil-rejti imma anki dwar il-bażi ta' taxxa eh, tal-kumpaniji komuni. Naħseb li anke fil-mandat ta' qabel il-pożizzjoni tal-kumitati dik kienet il-pożizzjoni allora aħna eh, forsi nibtaw eh, navanzaw bl-istess isu tipu ta' lura għal sul bolmanija Grazzi ħafna l kommissjoni għal dak il-komment, dak il-kontribut tagħhom. Għanna nistaw nitrattaw dak il-punt li inti għajimt bilateralment. ħaġa Signora President, nixtieq nagħmel referenza li. Fil-bidu tal-sezzjoni parlamentarja ġdida, aħna kena namlu dan xol taħt ħafna pressjoni, dak ma jkunx ikun possibli minar servizzi verament tajbin li għanna wek u xol ta' kwalità għolja li sarf dan il-komitat. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Jider li naqra stramba li ħan għedin għawek u għedin rinnaħmu eh, da' sekk da' eh, dil kolla l-ura eh, nistaw nirringrazzja s-servizzi. Aħna s nkomplu bir-rapport li mess Le. Naħseb li għandu reġalura tajt il-Signora President, jena nfakkar li rrit nitkellem dwar il-kalendarju il-skadenza għall-emendi huwa l-14 ta' Ottubru fl-ofsinar u nikkonsidraw l-emendi sa' 9 ta' Novembru u mbagħad nivvutaw fuqha fl-10 ta' Novembru l-ideja li aħna nkunu nistaw eh, nofruħ l-plenarja fl-ewwel ta' Deċembru. Naħseb li il-rapporter huwa kontent jagħmel sinja li iva issa naddu għal punt seba' li huwa r-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għal-2008 u r-rapporter għal dan huwa eh, Edward Cikluna. Madam Chairman. Grazie ħafna, Signor President, naħseb li l-ewwel ħaġa huwa l-iskadenzi li huma verament eh, sin l-20 ta' Ottubru biex nintem l-ewwel abbozz bil-possibilità li forsi sa 23. Imma verament rispetti jew dan nifhmu li din supposta tibda f'April il-proċess jibda. Fabtil, ma meta bħet iżon moħħu, l-elezzjonijiet din hija situazzjoni għandna qoddimna ma nistgħux eh, eh, nġeddu iżjed għax eh, rapport ieħor ħaj jiġi pubblikat fil-bidu ta' sena d-dieħla. Aħna għaddejn proċess ta' konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew u Segretarjat għandna diversi laqat. Kwistjoni hija jekk Dan u rapport huwa tal-2008 u tanta ġrawħa affarijiet minn dak iż minn Diċembru tal-2008, forsi wieħed jista' jiddeċiedi li eh, wieħed iħares li il-punti mqajma fir-rapport eh, tal-2008 u nagħmel segwitu tagħhom sal-data tissa mingħajr ma nqajjem punti ġodda li probabbilment ħajjiġu ħajkunu referenza lihom fil-rapport tal-2009 Għal darboħra, nishtiq nuża l-fatt li r-rapporter jista' jagħmel eh, emendi nipprova nirrispetta l-iskadenza u jekk ikun hemm xi żidiet jiena mbagħad nofrihom bħala emendi żid l dak kull ma għandi ngħid fuq dan il-punt. Uh, okay, thank you. ħafna. Sur Ne? Iva. Also ich wollte auch uh, noch mal darauf hinweisen, dass aus meiner Sicht Jena Nein. Li äh, l-iskadenza verament huma äh, jillimitaw ħafna, imma nħabba l-elezzjonijiet m'għandniex ħaż l-oħra li ntemmuha fottur. Naħseb li rapport annwali u sodisfaċenti madana kollu nistaw naraw l-ewwel effetti tal krizi globali ekonomika u finanzjarja jekk tħares li riżultati ġenerali fuq 1.4 punt biljun euro faj tlu fil riservi ħaġa li wieħed eh, għandu jinnota. U jiena nistenħar għan li kunem id dibattitu ma t-tleġi ma t-ġejjin ma' rapporti, grazzi. I haven't seen anybody else. Mill-lider, memħax, memx kellima uħra li xtu jitkellmu, le, xedu rapportez uħra le. Mela, jina naqbel li aħna eh, għanna bżon nirrispettaw il-timetable li jena naqra hija ibsa. Aħna naslu fil-plenarja ta' marzu, meta trixe jkun jista' jkun hemm u jipparteċipa hija ħatkun naqra problematik forsi li aħna nibdew id-dibattitu wara li l rapport li ġej jkun ħareġġa. Naħseb li x xogħol kif qed jiġi propost minn rapporter um, ma nkunu nistgħu forsi eh, nħallsu l qudiem ukoll. Naħseb li hija proposta tajba li għamel ir-rapporter. Issa konsiderazzjoni tal-abbozz tal-rapport għassir id-9 ta' novembru u l-skadenza għall-emendi, l-limitu għall-emendi huwa 30 ta' novembru għanna ċerta żmien għalmenu qabel eh, mal-limitu tal-emendi. U konsiderazzjoni 11 ta' jannar mbagħad nivotaw 27 eh, ta' jannar u plenarja huwa eh, f'Marzu. Grazzi ħafna. Naddu issa il-punt numru 8 li huwa t-tieni skambju ta' opinjonijiet fuq eh, il-managers ta' fondi ta' investiment alternattiv. Aħna għandna dokument ta' ħidma minn il-rapporter u ħanaddi issa l-kelma lil eh, Jean Paul Gazes. Grazie ħafna, Signor President. Kollegi, dan huwa t tini darba li aħna qegħdin nitħattu fuq dan ir-rapport laqa dwar managers tal-affarijiet għal investimenti alternativi għandkom dokument qudiemkom dan mhumiex soluzzjoni tiżda punti li aħna nikkonsidraw. konsidraw Memx għalfej nidħol eh, fil-kontenut ta' dokument, nishtiq principalment nisma l osservazzjoniet u kommenti ta'kom u l-pozizjonijiet ta'kom fuq diversi suġġetti li aħna għanna bżon li nindirizzaw f'dan eh, la bozza direttiva. Jena u jgħatawek biex nisma. Nirringrazzakom tal-kommenti ta'kom. Right, I'm um, looking for the floor. Mela, Sir Klintz. Grazie ħafna, Signora President. mill-ewwel skambju ta' opinjonijiet li kellna fuq dan is-suġġett avanzajna ma għadna ma għosan fit-mim ta' dibattitu tagħna. Rajni xi rapport minn rapport tal-puntin nixtieq nagħmel huwa li waqt li aħna napprezzaw li il- li l-negozji li huma voluti u l-lobbies qed ifittxu li jkun hemm maħna magħna jiena nixtieq ngħid li jiena mhux daqshekk kuntent l-insistenza ta' daw n-nis biex ikollhom laqat magħna, ikollhom taħdidiet magħna. Għandi l li hemm ħafna traffiku bej Londra u Brussel dal-aħħar. Naqra wis. Naħseb li jasal izmin fej fejn wieħed li jtjajt daqsek. Aħna huma eh, dawk responsabbli biex nipproċessaw dal-informazzjoni u mhux utli għalina jekk aħna qed jippruvaw forsi eh, jimbuttawna bl-istess argumenti. Eh, Temm tendenza li jgħidu l-istess affarijiet. Dawk il-hedge funds li huma impenjati dan is-sens mumiex l-ikbar dak li huwa l-assit, ħares li l-istatistika fuq dan is-suġġett il-hedge funds jirrepreżentaw wieħed minn kull seba' tal-volum tal-fondi ta' investiment alternattivi u l-fondi istituzzjonali u l-fondi eh, speċjali huma ħafna ikbar. Għandhom 45% u l-fondi ta' proprjetà huma kbar daqs il-hedge funds. Dawn huma kategorija ikbar u mhumiex rappreżentati bl-istess maniera fil-xogħol tal-lobby zmana, Jien nixtieq nappella lil rappreżentanti li li ma jkonniex tampa forsi li tkun eh, eh, mxengla fuq naħa, għax nisimgħu lil dawk eh, li jirrappreżentaw biss tip ta' assi wieħed. Aħna ġat ħaddidna fuq dal-ħar darba hemm ma għad hemm problema din l-approċ ta' one size fits all li qed nippruvaw namlu għaw, ma forsi naqras biftit sforz nkunu nistgħu eh, li di tkun eh, namlu li di tkun bażi tajba. Għanna kena dubju imma naħseb li ħaġa li nistgħu nagħmlu xi ħaġa ma għanna bżonn li eh, ħafna mendi. il It-test li għandna għoddimna irid jiġi emendat ħafna għabel ma tasal għal-leġislazzjoni, ħalli mbagħad kun tista' funzjoni fil-prattika. Ma naħseb li dini ħagġa li nistaw namluwa. l ewel reazzjoni ti għaj, evidentement, Nibatu kollox l lura biex għabdu għamil ġdijt, imma eh, nemx għalfejn għamlek iżda. Ma madana kollu. Nħos li jem ċerta affarijiet li jridu per eżempju, dwar il-valuri, eh, limiti, din aħjar innaħħuha. Nitkellmu dwar 100 miljun jew 500 miljun, dawn jista' jwastu biss diffikultajiet. Li għandna nagħmlu huwa nistabbilixxu l-prinċipju ta' proporzjonalità. Li żed ħaġa diffiċli hija l-pajjiżi terzi. U d min jiddepozita, dan hija ħaġa diffiċli li ħana referenza li jeżed ta' ta' xuwa suġġett nara. Skabrus. Jina nħossu kol li bħala leġislaturi għanna x-xogħol tagħna u għanna eh, niżguraw li din id-direttiva darba nadottawha tkun bla, bla diffikultà kapaċi li taqbel ma dak li jeżisti ġa fid-direttivi. Ġifri ma naħsmux xi tip ta' vojt nadottaw xi ħaġa li tikkontradixxi l-UCS MIFID jew id-direttiva ta' trasparenza jew id-direttiva ta' prospectus, nisperaw li kollox ikun jaqbel bila problemi u ma nispiċċawx ehm, regolament doppju jew inkella għar ikun hemm kontradizzjonijiet, jiġifieri li aħna nipproduċu xi ħaġa li tibni fuq dak li għandna ġa mingħajr ma jkun hemm kontradizzjonijiet Dak li uħos li huwa importanti huwa dak li kien tajjeb fl Moddi m'għandux eh, m'għandux inneħħuh din id-direttiva. Dak li serva fl Moddi huwa reġim nazzjonali li jeżistu f'ħafna pajjiżi daw il-private placements regimes li jeżistu m'għandhomx jiġu neħħija. Id-direttiva AIFM ġdida mandiċt servi biex tneħħi daw s-sistemi nazzjonali. Innaħseb li jistaw jeżistu fl-imkien. Eh, dwar il-pajizi terzi jkun iżjed faċli jekk aħna nżommu daw il reġim nazzjonali issa il-pajizi terzi. Lan fl-opinjoni tagħna huwa għandu jkun insibu soluzzjoni li permetti eh, li bħalma huwa l-każ Fusets li l-AIFM eh, tkun isu bħal siġil ta' kwalità. Tikketta ta' kwalità. Ma, ma, ma dana ma jfissirx li eh, nistabilixxu xi fortizza Ewropa jew inkella ħabs Ewropa li ma nħallu l-ħadd joħroġ. Dak li għandna nipprova nagħtienu waqt li niddefendu dawk kollha konċernati huwa li l-Ewropa jibqa' suq miftuħ. Għanna Għandna passaport għal managers IFM eh, li huma bażati għal Ewropa u li li il-reġim nazjonali jibqaw kwalunkwe persuna minn kwalunkwe post fid-dinja ikun jista' jopera fl-Ewropa u jbieħ il-prodotti tiegħu fuq is-swieq fl ewropa U kwalunkwe investitur istituzzjonali ikun jista' investi l-istess maniera. Il-mistoqsija li importanti għawek il-punt li rridu niċċaraw għax namlu bil-managers ta' fondi li huma bbażati fl-Ewropa huma suġġetti għal daw regoli li ma jixtiequ wkoll eh, ikunu responsabbli għal fans barra Eh, Cayman, Stati Uniti, Brazil, dak huwa punt verament importanti li nċaraw. Għaw żewġ possibiltajiet. Jew ma nagħtux il-passaport, għal wara jkunu bażati fl-Ewropa. Ikun bżonnu jaħdmu fuq il-National prices Placement Regime, jinkella li fond li jkun offshore li jkun barra mill-Ewropa eh, jissodisfa il-rekwiziti ekwivalenti. Imma ta' nafu li mhux faċli wieħed jistabilixxi reġim ta' ekwivalenza dik hija kwestjoni li għadha miftuħa. Jiena eh, rrid nisma' mingħand ir-rapporters biex naraw kif nistgħu navanzaw. Madonna kollu jinħoss li m'għandniex naqtaw l-Ewropa pieta d-dinja m'għandniex ikonna periodi ta' tranzizjoni ta' tliet snin ma nħoss li għandna bżonda. L-aħħar darba ġa li dwar dak li nixaqsam il-proċedura eh, nishtiq naraw x-siza xtajt fuq il-proposta kommissjoni u naraw u koll xie soluzzjoni ta' juse dwar il-bank ta' depositi, sa' dwar investituri istituzjonali. Aħna eh, kapaċi nispeċaw li konna regoli li kunu iżjed iżjed eh, ibsin minn investituri ta' minuta aħna għanna nqablu għom daw. Il-proposta kommissjoni essenzjalment tajt li aħna eh, nintroduċu mux biss passaport, passaport ta' minn jagħmel id ma nix problema dwar da' ma naraw ukoll x'in ħajkun impatt fuq usits. Għax aħna eh, fil-kas ta' usits dana ħallejna fil-ġemp għal diversi raġunijiet. Għanna eh, il-passaport tal-kumpanija ta' managers, u min jagħmel depozitu ma minnix referenza għalih. Imma għadna mindirizzajniex id-diffikultajiet u riski biex naraw x'riski min jagħmel depositu jirreprezenta jirrepreżenta l-investituri fil-usits. Aħna għandna bżonn niċċaraw żewġ affarijiet li jkun tajjeb għal FM u għal usits. U biex intem dwar il-kwestjoni ta' supervizjoni aħna evidentement edin nirranġaw l-arranġamenti ta' supervizjoni fl-Europa eh, u din id-direttiva ġdida ħajkolla effett fuq il-proposta ġodda dwar supervizjoni. Thank you, thank you. Grazzi, Sur Klintz, jina et nħares madwari biex nara kem xie xeda u zoħrajn. Issa Sur Kamal. Grazzi, Signor President, jina nishtiq nitlof skuża l kollegi illi jiena wasaltart, ġejt direttament mill-aeroport, kellna problemi ta' loġistiċi. Ħafna minna f'dan il-komitat kellna konversazzjonijiet mal-ċittadini u anki ma' kumpaniji li ġew jarawna li huma affettwati minn din proposta ta' direttiva. U mhux is-soltu, e, x'in-nies illi s-soltu jiġu kelmuna, ma qed nitkellem jiena fuq parti mill-popolazzjoni li tiġi affettwata verament minn din id-direttiva. Jena nixtieq naqbel ma dak li għal Sur Clint, specialment fuq il pajjiżi terzi fuq il-fatt li eh, din id-direttiva titħol ta' ħafna direttivi. U anki il-president tal kumitat diġa għamel dan il-komment. Meta nitkellem fuq il-pensjonijiet, tkellimt ma' ċittadin il-ġimgħa li għaddiet dan huwa pension fund manager tal-trade unions u huwa kien imħasseb ħafna fuq din il-kwistjoni għax meta u qal illi jaħseb mill fuq il-eluf ta' pensjonanti illi jkunu jistgħu jixtru pensjonijiet mhux biss fl-Europa E manki barra mill-Europa, xu jrid li ikun jista jieħu l-interessi massimi. Ah, ma, ma reċi kolli nerġa murlura l-ura lejom najdulom li nista naċċedi għal eh, fondi limitati biss. Ma mux di, manki anki l-kwestjoni tal-hedge funds. Eh, fċerti partijiet eh, dawn għandhom fama ħażina. u dina nanżom għaf moħna din il-kwistjoni meta naħsbu fuq l-impatt ta' din id-direttiva mal-ċittadini tagħna. U mbagħad għandna wkoll bomba eh, li se tisplodi xi mument jew ieħor time bomb eh, fuq il-pensjoni. Eh, ħafna mm, rajna dal-aħħar illi ħafna mit-tfal qed jitwildu l jistgħu jgħixu sa mit sena u rridu nizguraw li inkunu nistaw natu lil eh, ġesturi tal-pensjonijiet, l-lodda, l-odot biex ikunu jistaw jamlu ġestjoni xirqa. U tkellimna u kolma eh, manager ta' hotel, il-kumpanija tijaw kienet edha sejra ħazin, kien inkwetat fuq il-xol tijaw u ġit finanzjament ta' private equity u xtrat il-kumpanija, salvat il-kumpanija u espandita u ħafna eh, impigi u koll u jina eh, nishtiq nkun naf eh, din l-alternativa tibqa miftuħa tibqa possibli għal kumpaniji li kunu sejrin ħażin wara id-direttiva Umbat kellimt ma' persuna oħra, u naturalment jitkellimt ma' ħafna nies, eh, dana kien eh, wieħed eh, politiku tal-ħodor Ġermanis. U kien wieħed minn dawn li jipproduċi turbini għal għal enerġija alternativa. Immur lejn il-banek u l-banek ma jatuħx kreditu u ħafna mill-finanzi li jirnexxilu jisib kienu ġejjin barra minn barra mill-Unjoni Ewropea Mm, mm, mm, Eġifiri e, aħna għawnek għedin salvaw il-karozzi illi għedin iniċsu l-ħin kollu u maħniċ natu l-kreditu l-sorsi ta' enerġija alternativa. Il-possibilità ġifiri ta' access lejn il-kapital, din hija l-problema. Ed il-kapital huwa disponibli għal eh, produtturi ta' karozzi fil-Germania eh, illi nafu kemm iniċsu. Mbagħad ehm, per eżempju hemm finanzjament tal-edukazzjoni eh, fl-Afrika u eh, jipermetti li l-ħafna mm, tfal foqra biex imorru l-iskola. L-investituri Ewropej skont eh, direttiva korrenti. Ikunu jistaw jinvestu f'din il-finanzjament biex ikunu jistaw jgħinu l-Afrika u anki dawn huma l-mistoqsijiet li rridu nanalizzaw nżommu f'moħħna meta napprovaw jew ma napprovawx din id-direttiva. U tkellimt ukoll ma' nies mill-Gżejjer Cayman. Aħna eh, provajna għamilna kull ma stajna illi ma rridux nkunu eh, soltu ekonomija bbażata fuq il-banani u fuq it-sokkor u eh, provajna nifokaw fuq il-servizzi finanzjari u mħasbin fuq il-fat illi il-finanzjamenti eh, li huma bbażati fuq il-Gżejjer Cayman għandhom ekwivalenti. Tistgħu tgħidulna li aħna għandna verament ekwivalenti u mhux mux ġifiri għat periodu ta' transizjoni ta' tlesnin, imma l-lum irridu nkunu zguri illi se jkun hemm dawn l-ekwivalenti deċidejna li ma morrux li ma neħdux it-triq tal-iżvilupp tradizjonali u deċidejna neħdu it-triq tal-finanzjamenti u nixtiqkom tajnuna. l aħħar punt li nixtieq wa fuq il-riskju. Jiena il-PhD tiegħi għamilta fuq il-System Science. Din hija eh, disciplina li tanalizza tipi eh, differenti ta' sistemi. Jiena għamilt analiżi eh, sistematika ta' il-proposta ta' din id-direttiva u jiena imbezza fuq il-depositories fil-fatt kemm istituzzjonijiet finanzjarja bbażati fl-Unjoni Ewropea skont din id-direttiva se jkunu jistgħu jkollhom ir-rwol ta' depositarju. ħafna hemm min jgħid ħadd min jgħid erba' min jgħid sitta. E, e, jekk l aħjar numru sitt depositarji Ewropej Eh, fil-kas ta' negliġenza però dawn id-depository se jkunu soġġetti għad responsabilità illimitata. Ridu nqodu attenti ħafna. Eh, hemm fil-fatt riski sistemiċi u rridu niżguraw illi din eh, id-direttiva edha fil-fatt iżid il-sogru u rridu nħarsu l inkonsegwenzi Anki il-periodu transizjoni rridu noqogħdu attenti għalih jekk aħna diġa nirrispettaw l-kriterja għaliex għandna nistennew tliet snin. il-fondi jistaw jaslu f'dan il-periodu u dawn huma fondi fi żmien twil u se jkunu affettwati mid-direttiva u xen għamlu għal dawn il-fondi eh, eżistenti. Din id-direttiva ħat affettwa kollox ħata fetwa orizzontalment, eh, trasversalment il soċieta kolla kemmi. Grazie, grazie Sur Kamal. Mela, biex naddu il-shadows l-ewel, issa il-shadow li mis fuq l-istati għaj Sur Camden. Ejva, grazzi. L-odwa tajba jena u koladni kif wasalt għax din diskussjoni suppost kella sir fil-11 u jena eh, nishtiq najt li aħjar nżommu il- eh, l-iskedi jek jiridu li d-dibattitu jkunu ta' kwalità għolja. Hemm xi punti li jidir li huma importin għal grupp tal-ħodor f'din id-direttiva. L-ewwel punti għal kwistjoni tal-livell minimu. Aħna nħossu illi fi situazzjoni preżenti il-livell minimu huwa riskju importanti Eh, riskju li wieħed jevita id-direttiva. ċoħe ir li wieħed jikkontrolla il-riskju tal-hedge funds fuq is-sistema finanzjarja. Aħna daqstant a favur tal-possibilità li nevitaw Eh, biex eh, mux il-finanzjamenti kollha jkunu eh, inklużi f'din id-direttiva. Aħna nixtiequ li kulħadd ikun konxu mill-fatt li dispożizzjonijiet speċifiċi xorta għandhom ikunu prevesti għal finanzi għal fondi ta' private equity u li m'għandhomx isegwu l-istess loġika tal-hedge funds. It-tieni punt, il-kwistjoni tal tal-eh-regolament tur Ewropew, aħna favur il fatt li dawn il-fondi li se jkollhom passaport Ewropew jistgħu jirċevu dan il-passaport mhux biss mill-awtoritajiet nazzjonali imma mill-awtorità Ewropea. Għax aħna nħossu illi Hawnhekk għaw verament sogru ta' kompetizzjoni mal-awtorità nazzjonali illi jista' jwassal għal sitwazzjoni arbitrarja, għal eh, regolamentazzjoni li se twaqqaf, se tniżel l-impatt ta' direttiva. Aħna għal stant eh, a favur li jiddaħlu il-proposti tal-Kommissjoni kif ukoll l-elementi li eh, ħarġu mid-dibattitu tal-Parlament Ewropew fuq dak li għandu x'jaqsam mal-pakket li għandu x'jaqsam mal-qafas fil ta' regolamentazzjoni Ewropea, ġifiri anki il-passaport Ewropew. Il-passaport Ewropew għandu jiġi zgurat minn eh, entità li eh, titħol taħt id-direttiva. U bat l-effett fuq il vet fil-direttiva, eh, fuq il vet ta' uh, liva. Mem lebda effett ta' liva illi eh, se kolla effett fuq il-hedge funds. Uh, ma niprevedux li se jkunem ammont jekk mhux periodu ta' kriżi u jekk mhux bil-kompetenza tal-Kummissjoni. Din il-proposta tal-toħolna żewġ problemi, aħna nħossu li huwa neċessarju li krem dal-effett tal-liva, mhux biss fil-periodu ta' kriżi, ma anki qabel il-krizi biex nevitaw il-krizi stess. U għalla stant aħna għaffavur ta' eh, ammont li jista' jifavorixi din il-direttiva eh, fuq tlet xhur, fuq sitt xhur, imma li għandha tillimita il-kapacità ta' liv, ta', ta effett liva fuq dawn l-ispekulazzjonijiet. Aħna nħossu li il-Kommissjoni m'għandix tkun l-unika li tiddeċidi ma anki il-Parlament għandu jkollu il-seta li tiddeċidi. Il-raba puntu huwa il-kumpens mm, li ma jitħolx din id-direttiva. Aħna nħossu li dan l-aspett għandu jiġi inkluż mill-inqas għanna nieħdu il-rakkomandazzjoni tal-G20, ċoe il-rakkomandazzjoni ta' bonus malus u anki tal-manteniment ta' tal-freezing time tal-kompensi biex inkunu nistaw ninkludu anki l-effetti negativi fuq l-investituri eh, tal-riski tal-investituri tal-hedge funds. Sissa mem xejn, fiħda maħna nishtiqu ninkludu dawn il-rakkomandazzjoni tal-G20. l punt importanti forsi huwa dak riguarda l-pajjiżi terzi. Aħna a favur mm, bħala prinċipju eh, a favur tal-prinċipju ta' ekwivalenza fil-grupp tal-ħodor aħna naħsbu illi jekk l-Unjoni Ewropea għandha l-kapaċità li tiddefinixxi dritt Ewropew illi mbagħad se jiġi esportat biex nollu il-livell tal-pajjiżi oħrajn għax qed nillimitaw l-aċċess għax-suqtana għas-suqtana bażi ta' regoli li stabilejna aħna nħossu li din l-inizjattiva għandha eh, sejra lejn eh, direzzjoni pożittiva, però għandna dubbi fuq il-kapaċità tal-Kommissjoni biex eh, eh, eh, tkun tista' tikkontrolla anki pressjonijiet minn ċerti pajjiżi li jħossu illi l qafas normativ tagħhom huwa ekwivalenti għal dak tal-Unjoni Ewropea. Mentri fil-fatt ma jkunx hekk għal daqstant li mija il-kapaċità reali min-naħa tal-Kommissjoni illi tirreżisti għal dawn it-tentazzjonijiet, għal dawn il-pressjonijiet. Għal dastant aħna a favur li nżommu dan il-prinċipju ta' ekwivalenza. Imsaħħa. U koll, rridu illi jkun imsaħħa biex biex ikun hemm dejjem iktar elementi oġġettivi biex iwaslu għall limitazzjoni tal-marġni ta' interpretazzjoni tal-Kummissjoni. A rigward jekk il-prinċipju ta' ekwivalenza mhux se jiġi msaħħa b'din id-direttiva, allura aħna se nkunu a favur ta' elu eh, rigorus tal-su Ewropew għal hedge funds. Hedge funds illi għandhom eh, bħala bazi pajis offshore u li jiġu ġestiti barra mill-Unjoni Ewropea. U dan il-prinċipju ta' elu eh, rigorus mm, mhuwiex inkompatibbli mal-regoli tal-OMC tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, ta' WTO. E jekk aħna rridu niprevjenu ir-riskju sistemiku rridu naħsbu fuq dan għal daqstant mhux ħadkun inizjattiva li timxi kontra dawn l-inizjattivi ta' WTO. Grazzi. Sur Campbell. Mm, naħseb li nixtieq nirrispondi fuq il-kwistjoni tal-iskeda. Il-problema eh, tal- tal-iskeda hija li l-iskeda normalment hija indikativa u naturalment meta eh, nitkellmu fuq dibattitu fuq jekk wieħed jekk eh, jiġri li eh, dibattitu jew tnejn eh, li kienu skont li skeda qabel jitneħħew mill-aġenda, allora ħaġa ovvja li il-diskussjonijiet li kienu previsti iktar tard sej se se jitbidlu u se jkun hemm skeda differenti. Jiddispjaċini fuq dan, eh, issa eh, nisht il-misli, kellim li miswa Udo Bullman. Grazie, President. Fil-fat, l-skeda eh, u kol ħolqot problema anki għal gebels li ma setax jitkellem, pero il-leġislatura ma t-deċidix fuq eh, fl-ewwel laqat għanna bżonn ta' ħafna eh, xur fil-parlament, mumiex l-ewwel ħames minuti li joddu. Għal grupp tagħna nixtieq ngħid din il-ħaġa, nixtieq nitkellem fuq l-immaġini ta' ħabs li juża l-kollega Klintz illi bla dubju ma tistax tkun ħabs aħna din nejxu f'ambjent ekonomiku globalizzat, pero hemm ħafna aspetti oħrajn. Għaliex, l-ewwel net iridu niftemu fuq żewġ punti. L-ewwel punt huwa biex inkompli fuq dak li deċida dak li ġie deċiż ukoll fil-G20 ma nistawx nikkritikaw minn l-ebda naħa ta' dinja illi jittieħdu deċiżjonijiet għax dawn dan huwa punt importanti ħafna punt e, stabli fil-diskussjoni tagħna. Għal daqstant jiena nisħaq fuq l-importanza ta' kwalità fix-xogħol tagħna. Għaliex aħna E, irridu niddiskutu fuq dawn is-sistemi biex nevitaw li jerġa' jkun hemm kriżi oħra e, ta' dan id-daqs. Il-sogri e, kollha għandhom jiġu diskussi, għandhom jiġu imkejla u għandhom nitkellmu fuq hawnhekk. U tieni punt li nixtieq nagħmel huwa li ma rridux noħolqu ħabs jew torri ma rridu noħolqu standards ta' eh, kwalità fl-amministrazzjoni tagħna b'dawn il-prodotti differenti u parti u atturi differenti nitkellmu fuq standards ta' kwalità eh, fuq dak li tkellem fuq il-kollega Kamal jiena u koll naħseb li huwa importanti li jkun hemm kwalità u prassi tajba. Imma l kumplamenti hija ħaġa prassi, e, mhix ideoloġija, kwistjoni ta' prassi, pratiċità biex nevitaw li jkun hemm dawn istogrit sistemiċi u biex nigarantixxu dawn l-istandard ta' kwalità fiswi swi ekonomiċi finanzjari. U dan jwassalni għal punti oħrajn. L-ewwel net mhumiex il-fondi differenti li huma problema, imma il-managers ta' dawn il-fondi. u Umbat hemm wis eċċezzjonijiet f'din id-definizzjoni ta' valur limitu. Umbaħt il-pajzi terzi. E, fuq il-pajzi terzi rridu nerġaw nistudjaw dan l-aspet fuq dak li għandu xjaqsam mal-kwalità għaliex hemm bżonn illi noħol u kondizzjonijiet ugwali għal kulħadd, level playing field. Uh, kondizzjonijiet illi jaħdmu u jaħdmu tajjeb għal kulħadd u ma rridux Eh, noħol u kondizjoni tħizina għal dawn il-fondi, għandhom ikunu kondizjoni taċċettabli biex eh, il-managers li diġa għandhom dan il-passaport ikunu jistaw, mux biex ikunu jistaw għagġiċu kif ridu, imma biex il-konsumaturi ikunu protetti. Inkella neħulom dan il-passaport, hija kwestjoni ta' eh, garanzija ta' kwalità li tkun viżibbli biex nevitaw li jkun hemm mbagħad problemi fil-kwestjoni tar regolamentazzjoni interna u esterna. U dan wkoll għandu x'jaqsam mal-kwestjoni tal-marketing attiv u passiv. Jekk eh, aħna ma rridux u problemi, irridu namlu b'mod li nitkellmu wkoll fuq il-marketing passiv. M'għandux ikun biss window dressing, regolamentazzjoni estetika, illi e mbagħad ma manda lebda valur fil-sustanza. Aħna fuq da, fl-opinjoni tiegħi għandna bżonn ta' evalwazzjoni ta' riskju li tkun aċċettabbli fuq dak li għandu x'jaqsam mal-attivitajiet li nitkellmu fuqhom hawnhekk. E, e Ġifiri sensila ta' bżonnijiet, ta' ħtiġijiet li rigwardaw mhux biss il-fondi ma' anki il-managers. il managers u nerġenajt illi mhuwiex aċċettabbli kwestjoni tal-informazzjoni fuq eh, l-entitajiet ta' sorveljanza li m'għandhomx jiġu disciplinati. Dan huwa punt li l-grupp tiegħi jinsisti fuq din il-problema tal-one size fits all x'nista' ngħid fuq aħna ma nistawx ma naġixxux b'mod li ma jkunx prassi, ġifiri eh, b'mod li, e, eh, e, eh, li tkun situazzjoni xira, dana, dana huwa l-għan li għanna naħdmu għalih. Grazzi. Issa għaddu għasur skina. Grazzi, Prezident. Jena li nishtiq ringrazzja rapporter. Jena naħseb illi Jean Paul ti għandek approċ sensitif u U naturalment aħna nippruvaw nimlew il-vojt eh, f'dan din il-proposta nħoss inħossu illi ħafna mill-enfasi li aħna nixtieq u inti diġà bdejt titkellem fuqhom il-kwistjoni ta' depositar repository u diġaja waħda nafu li hemm problemi diġa onshore fl-Europa immaġinaw offshore eh, kif eh, jiġu ġestiti, jiġu amministrati, kif jiġu regolati U hemm il-kwistjoni tal-private equity jew il-hedge funds anki dan turieħda. Eh, biżejjed naħsbu fuq il-kwistjoni ta' Madoff. Eh, eh, wieħed punt sitta biljuni bħalissa hemm vojt fil- Eh, buiet tal-konsumatur. Il-Kongress tal-Amerika għalu li jishtaw jitkelmu fuq il-kwistjoni ta' Madoff. U forsi aħna għanna naċċettaw nitkelmu fuqhom biex għanna biex nkunu nistaw naslu għal approċ koerenti biex nitkelmu fuq dan il-kwistjoni. Hemm bżonn nuru li nistaw eh, natu koerenza eh, li nistaw nieħdu anki postijiet oħra mhux biss fl-Ewropa, anki pajjiżi oħrajn għandhom jimxu warajna. Anki għal daqstant il-kwistjoni tal-pajjiżi terzi importanti ħafna. U ma rridux ninsew il-fatt ukoll illi jkun hemm clusters ġodda li joħorġu fl-Ewropa eh, fejn dawn il-fondi jiġu ġestiti eh, minn amministraturi li se jkunu ukoll evalwaturi turi eh, illi jkunu anki fl-imkien ma' regola strutturi, hemm bżonn li nkun hemm iktar separazzjoni, iktar definizzjoni. Jiena naħseb li inti Jean Paul diġà tkellimt fuq għadi fuq dak li għandek timmira għalih. U ma tem kwistjoni oħra li anki Sur Clint tkellem fuqhom fuq il-proporzjonalità. Diġà tkellimni għadi bil-direttiva Solvency 2 u kellna eh, kellna valur minimu, mhux qed ngħid li eh, nistgħu noħorġu b'definizzjoni tajba, il-Kummissjoni ma tistax toħroġ b'definizzjoni tajba ta' proporzjonalità. Għal daqstant issa fidejna li noħorġu b'definizjoni xira u forsi rridu nimxu daċċajn wahda l-ura u naraw xie, niprofaw naraw xi nfissru b'din il-kelma, għax għanda impatt fuq oqsma oħrajn, Għalda stant, eja eh, eh, ma ma ma ma ma nitrux f'polemika fuq il-tfissir eh, tal-kelma proporzjonalità Eh, però hija ħaġa importanti li nkunu korenti anki f'dan l approt U mbagħad fuq il-venture capital, kapital ta' sogru, illi f'dan il-pjan jidħol taħt din id-direttiva. Jina ma nafx hekk aħna diġà aħniex istituzzjonijiet li diġà qed nagħtu finanzjamenti għal kapital ta' riskju bżon illi nisfidaw il-Komissjoni fuq l-ambitu u fuq l-implikazzjonijiet illi u mantizi fl-Unjoni Ewropea forsi tkun ħaġa tajba li nirriflettu fuq dawn l-affarijiet u naraw jekk il-Kummissjoni ix lesta tikkonsidra il-fatt illi one size for all ma jaħdimx f'dan il-każ. Eh, eh, nistaw namlu ħsara potenzjali bħal kapitali potenzjali tal-agenda tal-Lisbona li jibqa potenzjali biss. Il-debattitu kien interessanti ħafna, importanti ħafna, u l-opinjonijiet nara rajna li huma differenti. Jena nittama li il pozizjoni tagħna miex parrokjali wis, Jena E, nħares qoddim li nilħu ftehim fuq regolamentazzjoni xierqa. Grazzi, Peter. Issa għana Danuta Jezoveska. Grazzi, President. bil introduzzjoni tal-funzjoni ta' depozitarju fil-direttiva, e tiġi previst li ikunem iktar limitazzjoni fuq il- depozitarju IMF li jem fil-USITS. Irridu nikkonsidraw jek dan hux tajjeb id-direttiva wkoll titkellem fuq evaluazzjoni indipendenti tal-fondi ta' investiment alternativi b'entità esterna. U dina mhijiex laqas eh, prevista fil-usage u meta wieħed is il- kompetenzi ta' supervizur rridu nikkonsidraw l-obbligi u dmirijiet fuq dak li għandu xjaqsam ma, ma dak li qed jiġri llum fil fis-swieq finanzjarju kif qal ir-rapporter jipproponi li d-definizzjonijiet u l-konċetti għandhom jiġu estiżi. Jiena naqbel. U fuq il-proċedura l-anfalussi jina naqbel mal-rapporter li xeħut minn dawn il-regolamentazzjonijiet fuq il-livell numru 2 għandhom jiġu speċifikati mod iktar wiesa bħala livell wieħed u għandhom jiġu sottoposti għal proċedura ta' ta' kodeċizjoni mhux ta' komitoloġija. Grazzi. Grazzi. U issa Katrin Sira imis biex titkellem. Grazzi ħafna, Signora President. fil fattina Nixtieq nirringrazzja r-rapporter u dawk li tkellmu qabli fil-grupp ta' ħidma u ħaġa tal-bidu. Nitkellem dwar il-kwistjoni tal-kumpaniji tal-investment trust. Jiddispeċini ngħid li din l-ħaġa ġiet mitlufa fit-traduzzjoni għaliex kien hemm minħassiba bħala li għandha x'taqsemma banki banjek ta' investiment u dawn il-kumpaniji ta' investiment kienu ilhom jaħdmu fi Skozja sa mill-aħħar tas seklu 17. U meta nkunu qed niddiskutu din id-direttiva, importanti li aħna ma ninsewx dan il-kwistjonijiet li hemm. U kif dan ġie abbozzat, dan mhux se jaqbel mal-governanza preżenti f'dak li għandu xaqsam ma' dawn il, din il-kumpanija ta' trust. Dawn huma mmexxija mill direttivi li huma għandhom xaqsumma direttivi oħra, qed nitkellem fuq proporzjonalità, irridu niżguraw illi aħna ma nitilfux e, e, u namlu iktar ħsara milli fil-fatt hemm diġà. Importanti li ma ninjorawx il-punti illi huma ta' governanza tajba. Irridu niżguraw illi ma nkunux qegħdin inħassru il-modi ta' governanza tajba Allura, peress li naqbel li għana għamlu l-affarijiet sewa, kif diġa għal il-kelim ta' qabli, importanti li dawn il-kumpaniji eh, inżom innifukaw fuqom. Illa li ġdaw eh, diġa ġew imħawda ma banek ta' investiment. U dawn il-kumpaniji ta', ta trust huma speċifiċi. Grazzi, Signora President. qed nagħti ċans biex id-dibattitu jimxi qabel ma nagħti iktar eh, informazzjoni. Kontet insaqsi il xedow ieħor li għadu kif daħal u spiegajt illi aħna eh, mxejna iktar qabel mill-li suppost minħabba li l-isked li ta' isk l-iskeda il-iċ inbidlet naqra, ettajt il-President. ikolli najt illi fil-rebbija Il-problema li jem fuq dan il-sujġet jina xtajt nizamina il-problema għazin rib u xtajt nipreparari l nifsi aħjar għal dan il-dibattitu. Nifem li jem pressjoni kbira Franza għamlet ħafna pressjoni tixtieq li jkun hemm awtorizzazzjoni kemm jista' jkun malajr biex wieħed ikun jista' jirregola din il-kwestjoni u nevitaw fenomenu ta' xi stagnazzjoni ekonomika. Fix-xogħol ta' qabel fix-xogħol leġislattiv ta' qabel li kont involut fiha jiena għamilt ħafna xogħol li għandu xaqsam eh, ma dan id dokument Allura jiena naqra eh, disappuntat meta nara dan id-dokument biex ħan nirrepeti dak li ntqal mill-kollega Klimt u oħrajn dwar it-tip ta' problema li hemm f'dan id-dokument u noqqasijiet li għandu ma u qabel ħaġa ħoss li l-livell ta' protezzjonizmu huwa ideoloġiku jiena ma nħoss li fl-Ewropa kena dokument bħal da qabel, nitkellmu dwar ideoloġija, inħoss li fl-Ewropa ekonomikament aħna kena l-beneficju tal-protezzjonizmu, ma nasibx li dan huwa veru. Il-protezzjonizmu mhuwa tajjeb mhuwiex tajjeb għalina fizzmin żmien fit-tul, laqqas mhuwa utli u jkun ta' minn u għalku ta' beneficju li aħna jkonna eh, nħarsu niddiskutu ta' kollu da' sekk għaxla. Għara xħajkun il-prezz li nħarsu għal protezzjonizmu jekk aħna ma mux kapaċi nattiraw l-investiment. Qed nitkellmu dwar il-ġejjini tal-pensjonijiet tagħna eh, din ta' daqs wieħed għal kulħadd mhux ħaġa tajba. ma nistawx napplikaw eh, l-istess miżuri għal affarijiet differenti. Apparti minn dan, il-protezzjonizmu ifisser li b'din id-direttiva aħna ħan nikkonċentraw ir-riskju minn flok li niddiversifikawh. Wieħed għandu bżonn jara jekk ir-riskju ħaj jakkumula eżjed meta wieħed jiddiversifika kella ħaj kumma u follox fl-istess tip ta' investiment. Jiena ma nħoss li dan, dan id-dokument mhux ħajtejjeb eh, kif jaħdem is-suq. Naħseb li ħajwassal għal iżjed ħassib. Il-kriżi finanzjarja eh, verament il-wassal għal ħafna biża' ma naħsibx li ħajtejjeb is-suq. U biex nagħlaq nixtieq nfakkarkom li daw il-limitazzjonijiet u l-restrizzjonijiet li wieħed għandu bżonn biex iħares is-suq għandhom ikunu parti minn viżjoni ta' reglamentazzjoni li tkun proporzjonata dak li huwa l-ispejjeż għal dak li xjaqsam l-ammont tal-investiment għal ħafna kontroll ikollu prezz ukoll. Grazie.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 Eh, illi aħna nixtiequ insemmu minn qabel l-ewwel ħaġa. It-tipi varji differenti jew skebi skemi l mhumiex imsemmija f'din id-direttiva. Eh, fondi differenti, tipi differenti ta' fondi. Dan it tip ta' definizzjoni rrit u importanti biex niddefinixxu il-fondi taħt ir-riżultat ifisser li xi stati membri ħajkunu fi żvantaġġ għax hemm ċerti stati membri il fejn hemm regolamentazzjoni iebsa ħafna u mbagħad stati membri fejn mhux il-każ. Allura rridu naraw fejn ir-regolamenti mhumiex daqshekk kibsin u niżguraw li xi ħaġa tkun applikabbli għal dawk li biex no, ikonna riżultat li rridu. Punt ieħor, jien naħseb illi li din id-direttiva mhix se twaqqaf fondi alternattivi għal darboħra memx regolamenti bizzejiet fċertu mod u investituri privati u investituri oħra ħajkollhom djemom riski ikbar allura f'dan is-sens aħna rridu niżguraw li dawn ir-riski eh, jitneħħew assolutament. Grazzi, Signora President. Jina u kol, nishtiq li l-rapporter ta' dan il-dokument ta' ħidma. Jina kont jina rajt dan il-dokument, pero wasalt tard biex nisma il-prezentazzjoni tijow. Il-Komissjoni Ewropea li ġenament nikritikaw għalija hija eh, tqila biex toffri biex tasal għal ċertu leġizlazzjoni din darba eh, edha twettaq din il-leġizlazzjoni b'mod malajr huwa faċli illi wieħed jikkritika din il-leġizlazzjoni u għandi xi punti li jiena eh, Eh, eh, nixtieq nitkellem dwarhom, però nispera li nistgħu eh, inħarsu lejn din il-leġislazzjoni b'mod kritiku biex naraw kif nistgħu intejbuha għax Mux ċara li li l-prinċipju li konna bżon ta' regolamentazzjoni għal hedge funds u regolament li tmur li minn dan Għax jekk aħna nirregolamentaw biss il-hedge funds ħajkun hemm il-periklu illi n-nies jażlu għal kostruzzjoni differenti allura importanti ħafna li għandna għandna bżonn dawn ir-regolamenti. Issa l-iktar punti importanti li xtin nitkellem huma dawn huma fil-fatt mistoqsijiet il għaliex nemmen li verament għandna bżonn iktar ta' informazzjoni dwar xħajkunu l-effetti li jekk aħna namlu dawn l-emendi. L-ewwel huwa dwar l-ambitu tad direttiva ġeneralment nisimaw l-argument li kun tajjeb li neskludu fondi li operaw fuq bażi nazzjonali. Ma nix inkun nafx jkunu l-konsekwenzi ta' dan. Il għaliex din tinsema tajba imma di xħat fisser, ximpat se tħalli fuq l-anijiet li aħna nixtiqu naslu għal-jom permessa din id-direttiva t-tieni. Meta t-nitkelmu fuq pajizi terzi, naħseb illi waħda mill-punti prinċipali u dan diġa semma fil-dokumenti ta' ħidma ta' rapporter huwa dan il-punt. U nixtieq inkun naf xi tfisser dan. Nixtieq il-Kummissjoni tgħidilna jekk aħna nirristrinġu din id-direttiva għal fondi u managers illi huma l-loka qegħdin jinsabu fl-Ewropa għax di għal darbohra tinsema tajba ma x'effett se jkollha. It-tielet punt, id-dokument Eh, u sewwa jagħmel jisemmi regolamentazzjoni toħra għandek din id-direttiva, id-direttiva tal-usits li hemm bżonn ikunu konsistenti u jaqblu mat-test kurrenti. Imma rridu mmorru eh, pass iktar il-lin dwar il-fund managers li diġà ħadu ċerti passi biex ikollhom il-passaport tal-usits, dan allura jridu jaġġow jgħaddu mill-istess proċedura, jew hemm xi proċedura e, iktar faċli biex jaslu fejn ma jkollhomx għalfej biex ngħidu hekk jerġgħu jidhem il-bidunet un bat punt ieħor. Illi għandu x'jaqsam ma l-obbligi kollha fil-pisijiet fil e, li għamilna f'dan is-settur irridu nieħdu kont tal-obbligazzjoni ta' informazzjoni li ninformaw, Sinjura President, hemm e, eh, bżonn ċar li namlu taw l-MND. U nixtieq li il-Kummissjoni tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet li qed impoġġi. Jiena rajt fuq il-gazzetti li l-Presidenza Svediża qed taħseb għal emendi u sajn ħafna għal din il-proposta u dim il-Kunsill jien nixtieq li jkolli aċċess għal din informazzjoni wkoll u li ikolna dibattitu hawnhekk bil-presidenza tal-Kunsill. Importanti li naħdmu fl-imkien kemm jista' jkun malajr għal din id-direttiva biex naslu biex naslu għall-għanijiet ta' din id-direttiva. Grazzi. Grazzi u issa hija Eileen McCarthy. Grazzi, President. Jiddispeċini li wasalt tard għax kont fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali, pero naħseb illi tistaw tisimgħuni qed tistaqsi l-kelliema? Naħseb dak li huwa pożittiv ħafna u naħseb taqblu miegħi. Illi f'dak li għandu xaqsam ma' eh, eh, l-AIFM u l-hedge funds, ma naħseb iridu nirrikonoxxu il-fatt li l-affarijiet mhumiex mixin kif is-soltu jmorru eh, mhix kif is-soltu jmorru. U importanti li aħna jkollna xi regolamentazzjoni għax avolja għandek nies li jgħidulek li dimix kawża tal-problemi li għandna. Il-mistoqsija hija dwar kif għanna nirregolamentaw u kif se naslu għal din ir-regolamentazzjoni. Naħseb għalija hija sfortuna li f'daw l-aħħar ħames snin illi il-managers tal-hedge funds fil-fatt ma ħadux pożizzjoni proattiva. Allura kienem regoli fostom, kienu jafu kif jirregolaw ix-xogħol tagħhom, però ma kienux kapaċi li jgħidu l ħaddieħor kif huma mixin affarijiet. Jiena tkellimt mar rapporter u naf li għandu esperjenza kbira u, li kellu ħafna trialogi u kien kapaċi biex jasal għal bil jina għandi xi tħassib dwar l-ambitu ta' din ir-regolament, mhux għax huwa fil-fatt li aħna għandna bżonn xi regolament dak li għandu x'aqsam mal-kapital li ġej mill-privat, imma l-ambitu tant huwa miftuħ nemmen li għandu jkun hemm modi effettivi iktar kif wieħed għandu jirregolamenta eh, dan is-settur jista' jkollna xi ħaġa illi ma tkunx iktar ma tkunx biżejjed effettiva. Allura f'dan id-diskussjonijiet importanti illi aħna li forsi naraw li jista' jkun diffiċli illi jkollna ambitu wiesa ħafna. Jiena għandi xi mistoqsijiet ukoll dwar il-leverage naħseb importanti il-proposta tnaqqas eh, dawn il-punti fil-futur imma importanti li kolna li f'dak li għandu xisamma li fil kolna eh, inqas l-ambitu jkun iċken u l-kumpaniji speċifiċi li jkunu jistaw jaħdmu f'dan l-ambitu. U din hija xi ħaġa li aħna niddefinixxu għax jiena mħasba wkoll wara li tkellimt ma' regolatur nazzjonali tagħna daw jafu kif il-kwistjonijiet jaħdmu fuq il-post tax-xogħol u l-mistoqsija huwa jekk għandhomx il-poter biżej biex huma jnaqsu dawn ir-riski fuq livell reġjonali kif diġa jimmandiċ it-tweġiba ta' dan, pero ma nasib li idea tajba li aħna jiena kontenta li rapporter ħares lej il-proposta u għax naħseb li dinja kritika ħaġa għal direttivi kollna biex naraw kif din e, e, taqbel ma direttivi oħra f'dan is-settur. Kien hemm il-kwistjoni oħra dwar obbligi ta' rapportar għax irrid ikollna l-bilanċ tajjeb hemm bżonn li jkun hemm obbligi ta' rapportar, però jiena mħassba li f'ċerti setturi l-obbligi ħajkunu tqal ħafna u allura riski prinċipali aħna ħan itilfuhom u allura u dana x'inkunu inkunu ħsiebna fuq kwistjonijiet iktar inqas importanti. Allura din tajjeb li ikonna l-bilanċ tajjeb. Jiena kuntenta ħafna illi sur Gonez eh, tkellem eh, ħares ħafna lejn ir-regoli dwar il-usits Importanti li, nas, li nitkellmu fuq din il-kwistjoni u dwar kif dawn ir-regolamenti kollha jaħdmu flimkien, f'sinerġija flimkien biex ikun hemm regolament finanzjarju tajjeb. U naħseb huwa importanti li l-Komitatu ċer ħadu l-inizjattiva mar rapporter f'dan is-settur għax naħseb l-iktar ħaġa importanti meta niffirmaw din ir-regolament huwa li ma jkollniex konsekwenzi li ma nkunux eh, ħsibna lihom għax dan imur kontra dak il-lan li għalih qegħdin namlu din il- il-regolament. Allura hemm ħafna xogħol li hemm quddiem ir-rapporter u dim ix-shadow rapporter tiegħu. Grazzi. U issa imiss is-sur Gazija Makaw imma ħan nipprepara l konsil Minissa li wara li nispiċċaw id-dibattitu qabel ma jitkellem ir-rapporter għan istidan il-Kummissjoni il konsil biex jitkellem. Grazie ħafna President, Dispeċini li eh, l li għaddejn bijaw huwa eh, eh, milli eh, ma tlift l-ewwel intervenzjoni jiena xtaqt nagħmel xi kumment ta' natura ġenerali jiena naf li huwa ta' bżonn li wieħed iwessa l-kamp tal-leġislazzjoni komunitarja għal dawk kollha li operaw f'dan dan il-kamp fej hemm inqas limitazzjonijiet minn aspetti oħra. Tieni ħaġa u jiena konvint li jridu namlu dan malajr jekk nitilfu ir-ritmu mbagħad ħajkun diffiċli li wieħed ikun jista' jħares lejn dan il-punt daqshekk diffiċli. Tielet ħaġa huwa naħseb li hemm bżonn li wieħed jkollu element ta' konverġenza ma' aspetti li huma kompetittivi għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Et-tieni punt huwa li jiena naqbel ma dak li għal dak li hemm fil-direttiva Għal, e, imma ma naqbilx ma ċerta ċim prinċipli għandhom xaqsmu mu regolamenti. Dokumenti għajt li l-fonds e, alternativu huwa konċett ta' tip ġenerali li fih hemm ħafna tipi. Imma l-maġġoranza e, japplikaw l-istess għal eh, aspetti li huma differenti għal volja jieħtlu fl-istess isu familja. U memxej li eh, huwa iżjed inġust li namlu dan. Jiena mħasseb dwar li ċerti obbligi eh, jiġu estizi għal fondi li mandom xasmu ma dak li jem fil, fil dak li huwa spost fil-bidu konkretament dawk il-fondi li għandhom xasmu ma' kapital ta' investiment. Il-riski eh, li huma esposti għal dawk ta' komoditarji jew dawk li huma ħelsin huma differenti mit-tip ta' riskju li għandhom il-fondi ta' kapitali ta' mm. investimenti. Ma meta naslu għal regolament normativa li tiġi applikata qed eh, e-, e-, tiġi estiza għal fondi ta' kapital investiment dak li huwa limiti, dak li huwa koherenzi ma' direttivi oħra u konkretament ma' mifit u f'dak li għandu x'jaqsam mal-trasparenza. Jiġu stiżi wkoll għal fondi ta', kapital ta' investiment l-istess esigenzi li jiġu mamulin eh, ta' investiment ħieles dak li għandu xaqsam kapital, valorazzjoni u dak u kol depositu jestendu kol għal dawn il-fondi obbligi li għum wieħed jifhimhom li applikawhom għal fondi ta' ekwita privata, ma li ma wieħed ma jifhimx li tiġi da fl-istess ħin għal fondi ta' kapital ta' investiment f'dak li xaqsam investim trasparenza. Kemm referenza minn diversi kelliema dwar il-bżonn li wieħed joqgħod attent eh, dwar ir-rekwiżiti li jiġu applikati għal fondi ta' pajjiżi terzi. Jiena ninsisti wieħed irid jagħmel sforz ta' konverġenza eh, eh, ma' l-pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea U l-axħar punt eh, li xtaqtam referenza li dispożizzjoni transitorji dwar il-fondi ta' kapital eh, ta' investimenti huma marruqin fil-ħin, fiż-żmien fejn ma jkun hemmx u ma jkun hemmx dejn eċċessiv. Aħna eh, li għanna bżon huwa nażlu bej dak li jitqal fil-bidu bħala il-proġett u dak li jkun hemm biex narfu li ċerta fondi huma differenti minn oħrajn u ċerta riski huma differenti minn oħrajn u regolamenti eh, minn strument għal ieħor għax taħt l-istess umbrella m'għandhomx eh, lavorija taħt l-istess umbrella m'għandhomx l-istess karatteristiċi u mhumiex esposti għall-istess element ta' riskju. Jina żgur li għandna ħafna xogħol x'namlu, nispera li kun nistgħu intemmu xogħol fi żmien li għandna u nisma għal dak eh, li jkun issir biex xogħol ta' rigorozità intellettwali li normalment imdorijin f'dan każ. Grazzi. Signora President, bħal Eileen u s-sur Garzija Magajo jiena ma stajċ inkunaw għal bidu ta' din il-prezentazzjoni mir-rapporter tagħna ma kontet nisma' u nixtieq natikom l-idea tiegħi. Għal issa għaxar snin kont membru ta' dan il kumitat u rarament rajt proposta tal kummissjoni li tagħti lok għal tant lobbying u dan huwa l-bidu tagħha. għandi ħafna karti u u persuni jikkontattjawni biex jajdu li li Iva li jaqblu mal-proposta imma u din l-imma tfisser fil-fatt li dan ma jridu xejn minna. Allura din hija ovvjament hija eh, problema diffiċli irridu nirregolamentaw tipi differenti ta' fondi Issa bla dubju hemm diversi problemi speċifiċi imma li inkwetani xi ftit huwa li kulħadd qed jgħid li s-sitwazzjoni tagħna hija differenti minn ta' kulħadd imma huma jridu fl-istess kien opera ġusta l kulħadd biex jaħdem. Assolutament. U din se tkun faċli. Issa l-menu għanna l-proposti tal-Komissjoni u irridu biex namlu proposta ħna ilna e, snin un, unajdu illi membżon ta' regolamentazzjoni. Issa ħna għanna regolamentazzjoni illi forsi tmur ik, fxiftit iktar il-bot fċerti setturi. U jgħat aħna kolleġislaturi u aħna għanna responsabilta illi din nirregolawa u nirranġawa u nemendawa. Allura, sempliciment aħna rridu nagħmlu id-dover tagħna. Kollega tiegħi għal qabel illi hemm tħassib kbir fis-swieq. Nista' ngħidilkom hemm fermiżiet iżjed fost il-poplu illa għaliex dawn raw x'kienu l-konsegwenzi ta' din ta' dan il-ġen f'dak li għandu x'jaqsam mat-tħul tagħhom u l-livell tal-ħajja tagħhom. Allura aħna daw in-nies li ma jifmu xejn dwar mekanizmi finanzjarji ma li jibatu minnhom għandhom ikunu protetti naħseb illi fil-fatt aħna għandna bżonn li nagħmlu biċċa xogħol tajba dwar dan. Kollega tiegħi qal qabel li aħna għanna nafsu fuq dawk li huma ħatja. Jimman fil-fatt ma tantx nifhem din it-terminoloġija għax dan ifisser li dawn iridu li diġà ġew dikjarati ħatja u biex dan isir inti li tikollok xi regola regoli li huma definiti Umbat nikkastigaw il-dawk li jiksru dawn ir-regoli. Jien naħseb il-filosofija ġenerali illi fis 7 ta' novembru tas sena l-oħra fil-bidu tal-krizi il-kapijiet ta' gvern għalu u ħani kwota li ma jkunem lebda eh, istituzzjoni finanzjarja, lebda ġurisdizzjoni manda taħrab mir regolamentazzjoni u supervizjoni. U għal dan il an kull attur finanzjarju li għandu importanza sistematika f'dak li għandu xesam ma leverage funds għandu jkun eh, taħt ċerta sorveljanza jew regolamentazzjoni. Ikun, ikun fej ikun attiv f'liema territorju jkun. Umbat u ħanerġa nikwota li l-kapijiet ta' gvern edin jgħidu li t trasparenza tal operaturi finanzjari jridu jkunu assigurati permezz ta' sistema ta' informazzjoni tkun iktar sħiħa u kompleta u li tiżgura illi is-setturi sħaħ ta' settur finanzjarju ma jkunux eżenti minn kontabilità. Allora dawn huma l-prinċipji illi għandhom jiggovernawna u naħseb li għanna bżon ninħarsu iktar mill-qrib lejn dak li għandu xaqsam ma' leverage, għamlek għandi qoddimi artiklu minn Chris Noaie, il-gvernatur tal-Bank Ċentrali Franċiż, dan jagħti eżempju tajjeb ħafna dwar il-livelli differenti tal-effetti leverage, speċjalment meta dawn ikunu użati fil-fondi iktar komplikati u ħannatikom eh, ħan għalkom naqra. Tal-eżempju ta' font illi għandu kapital ta' 100 b'dan il-kapital huwa jissellef 200. Allura daħ jispiċċa bi 300 bħala kapital dan ikun investit ġo fond illi fuq il-bazi ta' dan il-300 jagħmel 300 oħra li allura jagħtina issa 600. Allura daw is-600 issa jitferxu ma' City House u li friġu dak ta' 10. Allura b'mod ġenerali il-funds exposure ikun ta' 6000 imma b'dan il-kapital inizjali ta' 100 għandek allura leverage effect ta' 60 darba l-kapital u għal darboħret nikota l-dowajer b'dan it-tip ta' għandek 2% ta' value assets huwa biżejjed biex inti tneħħi kompletament il-kapital li jkun investit bi 2% u dan imur il-bot ħafna biex wieħed jispjega l-problemi li aħna għaddejna minnhom. Fil-fatt, il-Long Time Capital Management Funds, dawk il fundi famuż il-kważi eh, ġew dikjarati bankarotti, u blajnuna ta' banek kbar oħra fl-aħħar din kella exposure ta' 180% tal-kapital tagħha. Allura dan hu il-problema il din il-problema prinċipali naħseb li jrid ikollna xi tip ta' restrizzjonijiet fuq is-sistema ma inkella di ħaterġa tmur ma tkunx kontrollata. Grazzi. Grazzi. Naddu issa signora Svenbern. Thank you, Mr. Chairman. And my... Grazie ħafna, President. Niskużeru ruħi ma surkużi sali tlift il-prezentazzjoni tiegħi wara li ma staċ nġi mill-airport fil-ħin għanna diversi kwestjonijiet li xtejn għajjem eh, skużar uħi jek ġunu koperti ġam il-rapporter konkretament dwar dwar valutazzjoni ta' riskju li il-komitat eh, qablet fuq u fil-laħħar laqatana forsi xaħat ikun jistajtina xi indikazzjoni ta' fej wasalna f'dak is-settur jekk ġa ġiet eh, nominata l-konsulenza u xħa meta ħaj rapportaw fuq il- l-ambitu. Nixtieq nibda billi nitkellem dwar il-venture eh, capital u kapital ta' riskju kif eh, Peter Skinner mir-Renju għal qabel. Aħna għandna minna referenza diversi rapporti f'dan id-dokument ta' jnuna biex wieħed ikun jaf l-istorja tad dokumenti Madana kollu jina naqbel li il-rapport fuq il-kapital tar riskju li Skinner kien rapport tal-2003 huwa importanti ħafna. Qed jittratta l-fatt li aħna fl-Ewropa ġa għandna eh, kapital tar riskju limitat speċjalment għall entitajiet żgħar u fi żmien ta' ta' nuqqas ta' kapitali fejn jisibu l-faċilitajiet bankarji huma diffiċli, naf li hemm ċerta kumpanija ta' teknoloġija avanzata fej eh, jgħidu li l-investituri stati Uniti ma jiġux aħna ħanet il iżjed kapitali jekk dawn ma jiġux. Il-rapport għandu ħafna enfisi dwar il-komponent ta' kapital ta' riskju u konsekwenzi li wieħed ma jkunx irid forsi li jista' jillimita il-fondi li huma disponibbli bħala venture capitals għal kumpaniji ta' teknoloġija avanzata. Jien nixtieq nagħmel referenza wkoll għall aspett tal-marketing fid-dokument. Naħseb li avanza ħafna minn dak li kien hemm fid-dokument oriġinali, ma dan kollu jien nixtieq ngħid li matul il-periodu ta' transpożizzjoni eh, eh, l-arranġamenti eh, private placements jistgħu jkomplu ħalli dawk il-fondi li qed ifittxu uh, għarfien f'pajjiżi oħra, forsi fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra, huma jkunu jistgħu jkomplu eh, bil-marketing tal-fondi tagħhom taħt eh, eh, private placement arrangements. Aħna smajna wkoll dwar il-leverage, konfuża li għax kuna l-opinjoni li kont nafx tfisser, imma ħafna definizzjonijiet dwar xinu leverage. Jiena nixtieq ngħid nagħmel propożizzjoni li l-leverage li l-hedge funds qed jużaw jużaw u ġej minn sorsi ta' kreditu u ma mux qed jużaw il-kreditu tagħhom biex ikollhom leverage. Allura taħt il- eh, Eh, direttiva ta' rekwizita tal kapital li eh, għanna f'dan il-kumitat eh, aħna ġanna l-kapacità nikontrollaw il-leverage li dawn l-istituzzjonijiet u ma jisiru situazzjoni ta' prime brokerage li differenti minn fondi oħra. Għalek jekk inti tagħmel l rekwizita tal kapital fuq il-prime broker li teknikament huma l-banek kbar li joporaw dat tip ta' settur, għanna nikkontrollaw il-leverage fl-istituzzjonijiet kollha li qed jużawh Allora naħseb li forsi aħna qegħdin eh, neħdu f'ħafna dettalji fuq il-leverage minn nistgħu nagħmluha taħt id-direttiva ta' rekwiżiti kapitali fil-livell tal-prime brokerage. Jien nixtieq ukoll inqajjem punt li ġra eh, kont qajjimt mal-Kommissjoni aħna għandna bżonn level playing field eh, jiena ħasba li l-fondi indipendenti Eh, ikollhom kriteri differenti biex joperaw bihom u jaħdmu bihom minn dawk li hemm fil-preżent, speċjalment fil-settur tan-nofs tal-banek Ewropej Eh, ħafna mill-banek joperaw dan fil-balance sheets u ma nisperaw li ma jkun trasparenza, rekwiżita trasparenza fuq nofs l-entitajiet imma mhux fuq l-ħbija li qed joperaw fil-banek prinċipali. Aħna għandna bżonn li jkun hemm trattament igwali mal-operaturi kollha ikunu jew ma jkunux eh, definiti bħala fondi indipendenti. U l-aħħar punt l-konsekwenzi li wieħed ma jkollux intenzjoni li jkun hemm, naf li hemm ċerta eżempji, ma r-reġun tiegħi huwa Wales li mm, livell fil-livell Ewropej huwa żgħir. Għandna kumpanija indipendenti jisimha Finance Wales li tamministra il-fondi strutturali li jiġu f'Wales. Flaw l-aħħar xhur huma kienu qed jamministraw ukoll il-fond Jeremy li ċerta eh, risorsi Ewropea konġunti ta' micro micro enterprises u bid-definizzjonijiet li għanna pil-prezent dat tip ta' alternattiv, investiment, investiment, din il-finance wells eh, jkun tiġi regulati mill-IIFM, dan jkun spiża kbira għal-fond u it-naqis tnaqqis allura rridu nuqqa attenti l-ambitu jew kamp applikazzjoni ta' n direttiva biex nizguraw li noħorġu minna dawk li mux ħajti prezentaw riskju sistematiku u għati għamlu ma jibatu fondi fej eh, hemm bżonnhom, grazzi. Issa Ola Schmidt. Ola. Thank you, Madam Chair. Uh, I'm sorry. Grazie, Signora Presidente il-titjera tijaj u kol damet għallu ma stajx nisma l-sur Klausitz jena naf più o meno dak li għal Naħseb li xek xaħat kollu suċċess fil komitat naħseb li dak huwa il-persuna, hija persuna li hija pragmatika u naħseb li forsi tkun kapaċi taqqadna l-ambitu tal-Kommissjoni biex ngħidu hekk. Jena naħseb li għanna bżon nirrealizzaw li din hija ekonomija globali li ngħixu fiha. Eh, għaw min jgħid li forsi din mhux ħaġa tajba. Imma mill-opinjoni tiegħi naħseb li kienet suċċess kbir l-ekonomija globali meta tara inti tara x'qed jiġri fid-dinja. Dak li qed nitkellmu fuq issa regolamenti u Eh, strumenti finanzjari differenti u ma parti minn dan il-fenomenu. Għaw minn jgħid li aħna forsi kapaċi aħjar li mek ma jkonniex dan, ma naħsibx li s-sur għabiz ħajda. Imma għaw min kapaċi jgħidek. Imma naħsibx li għandhom argumenti tajbin għal l-idea. Għanna bżon regolament regolazzjoni ma naħsibx li jiena mhux persuna eh, favur ħafna ta', ta regolamenti. Jiena nħoss li ma nixin kunu sepp proattivi. Għalla voli jessur Goebbels għal li obligajna li Charlie McCreevy jagħmel xi ħaġa u l naxilek Ma naħsibx li forsi kienem element ta' harassment, forsi kienem harassment politiku nasal biex najt. Imma saċertu punt kollegi, eh, intkom ottenejtu dak li rittu. Tant applikajtu pressjoni u uġiet 15 eh, qabel elezzjonijiet f'Ġunju. Eh, u sedat kienet forsi regolament aħjar kif għal Sur Goebbels jiena naħseb li aħna b'dan il-kumitat responsabbli eh, biex li b'dawn ix-xarejn nagħmlu regolament aħjar għax meta jien kont eh, responsabbli għal uses 2 u 3, bat kellna sur klems għal uses 4. Er-, Kenna dialogu kontinu mal-industrija, naħseb li forsi intkom tajtu li intkom esperti fuq daw il-hedge eh, funds u fuq private equity. Jiena mhuwiex espert. Jiena qed nipprova nitallem iżjed, qed nipprova nifhem l-argumenti differenti li hemm, argumenti differenti nazzjonali u l-Ewropa via Vil via tad-dinja. Ekkin, kien qed nipprova din is-sitwazzjoni Sur Goebbels li id-dokumenti qed eh, dimna, eh, Dal-Parlament huwa miftuħ, eh, aħna din il-ġimgħa għandna ġranet miftuħin għall-pubbliku u suppost li nkunu miftuħin għall-pubbliku u għall-interessi tal-pubbliku. U naħseb li jkun hemm titjib fil-leġislazzjoni. Naħseb li l-Kommissjoni ma kellhomx forsi żmien biex jagħmlu xogħol imma aħna suppost li nagħmlu dan ix-xogħol issa. Din hija importanti. Jiena eh, jiena dipendi fuq Exur Gawsis u l-Shadow Rapporters l-oħrajn li li ħaddaħluna f'dan ix-xogħol. Palma kena fil-kas tal-insolvenza. Għal kull pajjiż huwa importanti li jkun hemm regolament tajjeb. Nistantikom diversi argumenti minn pajjiżi, imma probabbilment mhux ħadd tisma' tisimgħu dak li għandi xnajt. Jena nisverament nisfera, jena dan qed nappella lilkom koll il-koll li dan huwa ħaġa li huwa dovut lis-soċjetà u l-industrija u l-partit interessati u l-pensjonanti li qed jiddependu fuqna. Għal dik raġuni, Sinjora President, jena nixtieq ngħid li din l-skeda għandi ċandi ta' tħassib għal demokrazija ovvjament tkun effikaċi, għandek tkun miftuħ u affarijiet simili. Din dawn it-trialogu f'Mejju ma nafx eh, jiena frankament ma ma nħobbhom eh, it-trialogs Jiena kon l-impressjoni bil-leġislazzjoni li kena bit tieni qari ma tantx kienet ħażina. Naħseb li kienet iżet trasparenti, iżet miftuħa. Tati spazju u tagħti ftit xhur iżjed. Din l-idea li aħna nagħmlu kollox blaġla ħatkun aħjar u li ċittadini b'xi matju ieħor jkunu iżjed sodisfatti, ma nistax naqblu li l-elezzjonijiet spiċċaw issa eh, eh, dak l nixaq il-parlament u aħna allura naħseb li għanna nipprovaw namlu leġislazzjoni li hija tajba minn flok nipprovaw naċlu kollox u nħaffu. Mela, biex naħlaq, sur Gawses, jena nħa niddependi fuqek, nispera li ti toqt attentu tisma l-argumenti, anke minn pajizi, eh, pajiz zaħir, tal-tramuntana tal-pajis fej għanna regulated hedge funds u nix daw il-problemi mal l-ekwita privata, aħna normalment eh, stat li huwa eh, gvernat bis social demokratiku, imissa le, imma nis bħassur gebels jħossu li għanna bżon eh, moħna miftuħ dwar interessi finanzjari u strumenti finanzjari ġodda biex ikunu nistaw niprovdu kapital fl-Europa. Aħna nix inxeklu il-suq per-regolament, għanna bżon iżjed kapital, nix bżon protezzjonizmu. Nispera li dana tieħdu nota taħħa. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Schmidt. Vicky Ford. Grazie ħafna għal darboħra. Niskuża ruħi. Ħalli ma konċaw fil-bidu tad dibattitu dal-għodu. Kienem ħafna traffiku, kienem uh, dewmin fil-airport. Nafu li huwa dibattitu verament importanti, u tkun ħaġa tkun ħaġa ħafna verament tajba li nkun hawnhekk fil-bidda ma' madana kollu nirringrazzjak President ħalli tajt iżjed żmien għal eh, ma ħasra li ħafna membri eh, anzjani u ġodda ma sarawx ikunu għawek. Jena qed nieħu gost bil eh, dokument ta' ħidma. Naħseb li għamiltu ħafna progress, nirringrazzja l-rapporter, bla dubju li ħarist lej diversi kwestjonijiet li fid-dettal li aħna tħallidna fuqhom fl-aħħar darba. Jiena verament qed nieħu gost bil-fatt li ħajkun hemm smieħ Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nisimgħu l-nies li ħajġu effettwati minn dan u niżguraw lil nafusna li meta naħna nagħmlu leġislazzjoni ġdida nifmu il-konsekwenzi li dik il-leġislazzjoni ħajkollha. U sa fejn huwa possibbli provajna nisimgħu lil dawk kollha partiti interessati dwar il-konsekwenzi li forsi wieħed m'għandux intenzjoni li jkun hemm. Jiena ma nafx jekk forsi uh, aħħa nisimaw eh, bizzejiet eh, fil-ekonomija reali u fil-servizzi finanzjari intermedjari. Jiena ħad gostu kolb ħafna bil-valutazzjoni ta' impatt. Jiena nishtiq minkun naf xinu l-ambitu jew kamp applikazzjoni ta' dan. Hemm madana kollu hemm kwestjonijiet li jiena naf dwarhom li għadhom mhumiex dan id-dokument ta' ħidma. Forsi tiftakru l-ħar darba li tkellimt dwar l-impatt fuq fuq eh, negozji high-tech innovativi li negozji li fil-agenda tal-Lisbona u ma dawk li ħaj ħakaxkru warajom l-innovazzjoni fl-Europa fil-ġejjini. Jiena tkellimt ma' persuna li eh, huwa uh, responsabbli għal dat tip ta' negozju u beda kumpanija 12 senija huwa t-tieni eh, kumpanija dak li huwa daqs fl-Unjoni Ewropea dak fis-software fl-Unjoni Ewropea. Huwa fuq quddiem fid-dinja fit-teknoloġija software li aħna nużaw kuljum f'kwissjoni ta' 12 sena u min eh, il-fundatur għalli kemmu ġiġa diffiċli li wieħed ikollu aċċess għal venture capital fl-Ewropa meta tqabbilha ma' l-Istati Uniti. U jiena u li huwa verament imħasseb għax hu verament irid eh, mexxi l qudiem l-Ewropa dan il-kamp li dan jista' jkollu konsekwenzi eh, mhux intenzjonati għal l-intraprendituri fil-ġejjini. Dal-għodu għandi dokument hawnhekk dwar dak li rekwizit tal-kapital jista ifisser għal kumpaniji żgħar eh, kapitalisti, venture capitalisti eh, li qed jippruvaw eh, jibdew kumpaniji b'dak il-pajjiżi. Jien għandi eżempju għaw u dena ħaġa li mbagħad ngħaddejha l-rapporter. Dan jiena ħadd gost ħafna u għal volja għanna zjazmin. Eh, ma nafx jekk għandix biż-żmien biżejjed għal volja ġa għandna eżjed minn dik kien preskritt. Eh, għax qed nitkellmu dwar 3 eh, triljuni ta' dollari investuti fil-ekonomija. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Għandi seba' kellima oħra fuq il-lista tiegħi. ngħidilkom minnkom għax għandi bżonn nagħlaq din il-lista. Krunka, Sanchez Presedo, Theo Lamberts, Mekaras, Udo xaq jitkellem dal darboħra fuq il-tini punt tal-qari, jien, bxi avvizi, Mbagħad il-Kunsill u l-Kommissjoni. Mbagħad nerġgħu l lura għal rapporter jifrek jiġifieri hemm xi ħadd li mhux inkluż hekk eh, għajdunna xin x'inkella mux ħatitlu. Grazzi, mela, il sur Klunker. I can't. I, I, I have. I have big problems with the secretariat's handwriting. <laughs> Għandi ċerta problemi bil-kidba ta' segretarjat. Grazzi. Grazzi ħafna. Lew għabel kollox, grazzi l-rapporter għal xol siwi li huwa għamelaw fil-qasor. Hemm spett li jien xtaqt nikkommenta fuq ħaġa li ma għamilniex referenza li għasissa. U dan huwa li riski li hemm eh, parti mill-fond nifsu eh, l-lanta li tevita riskju fil-ġejjini imma jena naħseb li ħaġa li rridu ntu għazet attenzjoni u għal fatt li fil-akkumazzjoni ta' kapital fil-fondi nifisom hemm riskju Lord Turner li huwa kap tal-Bord Supervizarju Britanniku attira l-attenzjoni ta' tagħna li il swieq ta' kapital qed jirkupraw u li aħna għanna kapaċi għanna bżon namlu eh, ċerta kontrolli fuq is-swieq. Għanna bżon xi tip ta' taxxa fuq transazzjoni finanzjarji. Jien nixtieq li dan jkun fir-rapport huma importanti għal grupp tagħna li dak l-aspet jiġi eh, konsiderat fil-rapport. Din id-direttiva għandha toħloq il-kondizzjonijiet biex ikun hemm regolament adekwat fl-Ewropa kollha. Grazzi. Uh, thank you. Grazzi ħafna. Sanchez Placedo. Grazzi ħafna, President. Wara dawn l-intervenzjonijiet kollha huwa diffiċli wieħed iżid ħaġa ġdida. Jiena xtaqt ngħid li regolament tajjeb u supervizjoni tajba tista' tkun valur miżjud għal fondi ta' uh, investiment alternativa fl-Ewropa. U għal din ir-raġuni jiena nħoss li wieħed ikollu suq li wieħed ikollu żir fiduċja jiena nħoss li uh, jista' influenza wkoll fil-livell dinji għanda tkun regolament li kollo kollox fiha ma jkun għandu jkun proporzjonat u ovvjament dej dej jkun hemm ċerta eh, limiti imma wieħed li joqgħod attend dwar l-affett akkumulattiv. L-idea prinċipali wara minn dak li għandu xastam ix-xogħol eh, tal-fondi li jkun hemm trasparenza u eh, management adekwat. Hemm aspett importanti li l l-aspetti esterni, għawek raw rappresentanti ta' settu, għax il-fondi ta' investiment eh, eh, alternativ eh, jaqa l pis fl-axħar jaqa fuq kullħat u mux ħajkunu għawek. Għax bat dawn investu, dawn huma investimenti li kollhom impatt fuq l-ekonomija reali. Ġili li jkun hemm investimenti Eh, ta' beħ eh, fi żmien qasir eh, nafu li xġara fil-dak li huwa l-swieq tal-ikel u tal-petrolju ġifri għaw ħafna nis li kellhom xi konsekwenza li jom mill-fondi li mhux qegħdin hawnhekk kien naħseb li tkun ħaġa tajba wkoll li nħarsu li realitajiet e biex nkunu zguri li tkun fenomenu sostenibli f'dak li għandu xaqsa il-fondi. E, sostenibilità minn la ta' finanzi, ta' dejn, li ma jkun hemm ta' swieq u jkun hemm management adekwat tar-riskju meta nitkellmu dwar autorizzazzjoni tal-fondi, meta nitkellmu dwar reġistru burokratu, qed nitkellmu wkoll dwar li ikun hemm e, kontroll ta' kif qed jopera u jiġi supervizat adekwatament f'livell eh, Ewropew. Jekk ikollu passaport Ewropea qed jiġi sottomess għal supervizjoni Ewropea f'kollox, fl-operat tiegħu kollu. Mr. Fier. Sofia. Grazie ħafna, President. Jiena nishtiq nifraħ l-sur Dozez għax tijaw. Għax bħalissa ten għanna bżon ikonna għafas ċar u spiega għanna dak li jem involut. Aħna għedin kważi ntemmu d-dibattitu jena għan nelimita l-kontribut tijaj għal xie kummenti osra. l ewel għanna bżon għafas ta' regolament li kun bilanċat. It-triq Tana għandu tkun l-insibu reglamentazzjoni aħjar. Għanna bżon u koll infittxu li kunem koordinazzjoni fil-livell internazzjonali. Hemm ħafna kampijiet fej hemm bżonn ta' kollaborazzjoni internazzjonali huwa wieħed mill-istess importanti. M'għandniex ikonna riskju li ikonna reġim li jmur kontra l kompetitività tal-Unjoni Ewropea. It-tielet, dan reglament għandu jipprova jkoll li jkun konkret li jkun jasta jagħmel valutazzjoni konkreta tal-impatt. Tal Għadana u l-konsekwenzi li hemm su intern. ċħajġi per eżempju dwar il-likwidità tal-intraprizi. Din hija ħaġa fundamentali meta qed iżomm f'moħħu l-kriżi li għandna qudiemna li hija kriżi ta' natura finanzjerja ma nafu għadna ma temmiċu, u ma nafux kif tispiċċa. Punt ieħor li kif għalenna sur Garcia Margajo, hemm bżonn ukoll li wieħed e, e, jittratta forma igwali dak li huwa igwali u forma differenti dak li huwa differenti. Dan huwa aspett li ħaj jirrikjedi ħafna xogħol biex nabtu definizzjoni ħad tkun diffiċli din il-komitat. Għanna bżon nkunu nafu l karasteristiċi ta' kull font biex nkunu nistaw negwidawhom, nirregulawhom skont dawn il-karatteristiċi. Naraw Per eżempju, dak li jista' jkun strateġija ta' investiment alternattiv. Għanna bżon, eh, għanna per eżempju kwestjoni ta' fondi ta' kumpaniji, eh, il-mekanizmu ta' depozitu u ħafna affarijiet oħra li aħna bżonn nieħdu nota tagħhom u biex nagħlaq. M'għandniex ninsew eh, l-aki ta' komunità. Aħna qegħdin Eh, namlu direttiva għal managers ta' fondi ta' investiment alternativ, imma għanna ħafna liġi toħra li jaffettwaw is-settur. Jena jena nishtiqin għawi qalb il-rapporter għaxem ħafna xogħol quddiemu. Uh, thank you. Next it's Mr. Lamberts. Sir Lamberts. Grazie ħafna, Signor President, jena xtin għamil xie kummenti fuq il-venture capital fit-teknoloġija jena naqbel kompletament mal-fat li aħna fl-Europa mannix bizzejt investiment dak li għandu xaqsam venture capital. Dak li għandu xaqsam l-inizjattiva ta' teknoloġija, ħagġa fl-IT u green tech. L-Amerikani verament edin u dimna f'dan il-punt eh, minn erba għal wieħed fl-2007 u naħseb li issa Jiena ma naqbilx li din il-regolament, din l-inizjattiva li qed wassala dan ir-riskju għandna li problema ta' nuqqas ta' venture capital anki f'suq li mhux regulat kompletament. Dak li għandu xaqsam venture capital. Jiena mhux żgur eh, li l-kawża prinċipali huwa regolament jew nuqqas ta' regolament. Jiena naħseb jiena nasal biex ngħid forsi li huwa bil-nħabba li aħna li għandna din l-opportunità biex ikollha tip ta' investiment f'kazino li flus li jista' jmur għal tip ti għal kapital eh, industrijali eh, imur minn flok eh, għal finanzjarju. Jiena niġi minn l-industrija, jiena forsi nixtieq nkompli b'din l-industrija wkoll. Jiena nħares lejn il-kwestjoni tal-ekonomija globali, sur jiena ħdimt f'din l-ekonomija globali, u inti titkellem dwar da, dwar suċċess bla kondizjonijiet u veru, mijiet ta' miljoni ta' Ċiniżi, Brażiljani u Indjani ħarġu mill-faqar minħabba l-ekonomija globali. Ma dak li huwa wkoll veru u jekk aħna kellna kriżi ta' risorsi, jekk għandna klimi tal-klima, jekk għandna kriżi tal-ikel u jekk għandna mijiet ta' miljuni ta' Afrikani, Indjani u Amerikani tisser li issa qegħdin iżjed fil-faqar huwa wkoll riżultat ta' din il-globalizzazzjoni. Allura noqgħod naqra attent meta wieħed jaqbad jagħmel eh, dikjarazzjoni dwar suċċess bla kwalifika l-ekonomija globali. Aħna rridu ekonomija globali, ma dan kollu li hemm bżonn korrezzjonijiet importanti. Issa dwar il-fatt li il-rekwiziti kapital eh, direttiva huwa biżejjed jekk ikun veru jekk il livre ċibda biss fil-banek, mhux il-każ. Allura rridu niskuraw li s-sistema tagħna tkun eh, waħda eh, b'saħħitha u bla problemi. Issa dwar l-industrija nifisa. Inti forsi ħdimt f'tal-industrija, jien niftakar meta xifti ċurilu li tħassi prinċipali tal-industrija hija li tagħti premju lil eh, dawk li kollhom isma. Jekk jekk dawn tista eh, tqabbilhom ma' dawk tal-interessi komuni, jiena naqbel miegħek. Din il-kriżi urid li mhux m'hemmx tqabbil eżattament bej l-interess ta' komuni u dak tal-shareholder. Irridu nisimgħu lill industrija evidentement, imma fl-aħħar mill-aħħar li dawk li huma responsabbli tal-interessi komuni u aħna, mhux huma. Jekk aħna ħajkonna dialogu mal-industrija, jiena naqbel miegħek ma dan kollu rridu wkoll dialogu ma' oħrajn, ma' dawk li aħna nirrepreżentaw meta tajt li l-elezzjonijiet spiċċaw, forsi fil-perspettiva, id-dialogu mal min jivvota jieqaf meta meta eh, jkun hemm elezzjoni, imma dialogu ma' min n-nies li rrepreżentaw qed nitkellem għal pajjiżi Eh, għal-Belġani, għetna jtitkellem dwar l europa u koll. Eh, dan huwa proċess li għadu għaddej. U jena għandan jiena għandna nisimgħu lilhom, daskemm għandna nisimgħu l industrija Grazzi. Thank you. Uh, Otmar Karas. Grazzi ħafna, President. Signora President, rapporter. Jien nixtieq ngħid fuq dan suġġett li aħna kuntenti li s-Grossess huwa rapporter eh, aħna għanna ħafna fiduċa fieħ minajna biex ħajkollu suċċess. Jina għalek nħoss li huwa importanti li l-atmosfera li għanna għek eh, nżommu matul sena It-tieni, jiena nħoss li għanna bżonn namlu valutazzjoni tal-direttiva bħal li l-krizi maġraċ. Il-krizi finanzjarja u ekonomika maġraċ. Ma nix nitħattu għabis minn dak il kella għax inkella hemm il-possibilità li naslu għal konklużjonijiet zbaljati u nispiċċaw b'approċċ pragmatiku ta' dwar dak li nistgħu nirregolaw. Hemm xi vojt fil-leġiżlazzjoni aħna nabżon nindirizzaw da kwistjonijiet indipendentament jekk jekk għandniex jew le kriżi finanzjarji ekonomika. Ħafna nies fis-settur eh, għamlu għamlu referenza għal dan ma l-fondi ta' investiment mumiex ir-raġuni tal-kawzi. Għaxin kella, f'dak il-każ kienu ħajkonna bżon direttiva ħafna zjet wiesa. T-tieni li il-fondi għet jiġu nies il fondi għet jiġu jkalmuni u jajdu li huma ma jkonsidrawx li l-hom infushom bħala fondi ta' investiment alternativa ma naqaw ħanaqaw taħt il-direttiva jekk tibqa' kif inhi. U hemm ċerta biża li huma ħajkollhom svantaġġ dwar eh, biex ikunu jistaw jattiraw klienti. Aħna għanna bżon nitkellmu dwar l-isem. Bħalissa jider li japplika li l-fondi kollha li mhumiex usits. Jekk kull fond li mhux usits eh, eh, huma automatikament investiment fond ta' investiment alternattiv jekk mhux usits għanna f'kol fondi li joperaw esklusivament fuq livell nazzjonali u ma joperawx f'forma transkonfinali. Aħna hekk ukoll għandna il-kwestjoni jekk nagħmlux differenza bejn l-ammont ta' leġislazzjoni li japplika lilhom jew le. Il-draba, punt, u għal sissa tkellimna biss dwar managers, imma għanna bżon u koll nitkellmu dwar, għanna bżon nitkellmu dwar fondi, mux managers għanna fondi differenti li kollha jaqgħu taħt id-direttiva, imma verament aħna rridu ikonna dispożizzjoni speċifiċi biex nitrattaw kull tip ta' fond, għanna bżon xi sistema, għanna bżon ċerta prinċipju li japplikaw għal fondi u managers u japplikaw għal kulħadd. Għanna mbagħad eh, bżonn ta' regolamenti dettaljati biex inkunu nistgħu niffaċċaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-fondi differenti. Mbagħad naraw jekk din ħaġa nagħmluha f'livell eh, Ewropew jew mekkaniżmi ta' regolament eh, propju għal dawk li forsi ma jifunzjonawx f'livell transkonfinali. Jena naħseb li jekk ikonna li huma rispettati mill-fondi kollha dak huwa il-requisit prevju. Allura f'dak il-każ nkunu nistgħu naraw kif nistgħu nirregulaw il-fondi differenti għax jiena ma nħoss li nistgħu nittrattaw nittrattawhom kollha bl-istess forma sa dwar l-iskena u dak li qal Oli Schmidt. Jiena ma naħsibx li għandna bżonn niġġieldu fuq da. Kol manna bżonn huwa nagħmlu xoltana xogħol tagħna u sa kemm nkunu eh, f'pożizzjoni li nagħmlu l-ewwel qari tagħna ma jkun hemmx trialogu. Jiena naħseb li din id-direttiva ħatkun waħda li aħna fl-ewwel qari nkunu nistgħu ngħinu lill kunsill biex tipproduċi il-pożizzjoni komuni tagħha. Jena naħseb li ħajkun iżjed diffiċli li kena bil fil-konsil, li kunem bil fil-konsil li ħajkun biex ikun għaw bil għawek. Jena naħseb li nistaw nħarsu li kwestjoni ta' trialogu meta naslu fija. Umbat, inkunu nistaw nittrattaw għaw dak il-moment, imma għadda ma sannix temmek, għannix eh, nikonsidraw trialogu pala element fiss ta' din il-skeda, għax jekk eh, ma jkunx possibli namlu l-ewwel qari ma nistennewx trialogu. Right, I did Kelli talba misur Tremosa u mbagħad wara ngħaddu għas Bullman. Minuta waħda biss. Kif għat fil-qosor ħafna biex niċċara ċerti aspetti. Wara li smajt ħafna intervenzjonijiet dal-ħodu, Mm, etni tolbu li kunem intervenzjoni ikbar, solverjanza ikbar. U jina qed jiġini xi tħassib fuq kif eh, din il krizi seħħet entkom tiftakru il-krizi bankarja tal-aħħar tal-seklu 19. F'dak iż-żmien ma kienx hemm bank ċentrali li kellu monopolju ta' emissjoni ta' flus kif għandna eh, fis-seklu tagħna. Eh, però eh, kien hemm inqas kriżijiet bankari f'dawk iż-żmien milli għandna llum. Għal daqstant l-intervenzjoni pubblika hija element eh, fil-ħolqin ta' din il-kriżi per eżempju l-fat li rata eh, tiġi manipolata artificialment eh, fil-bidu tal-krizi għanna banek ċentrali li għal snin twal ifissaw it l-irrata ta' interess eh, artificialment eh, baxxi u ħolqu distorsjonijiet fl-istennija tal-aġenti ekonomiċi privati u għal fl-intraprizi. Dana wassal għal eh, dejjem iktar dejn. Jena nixtieq Ehm, niddubita fuq dawk li talbu li, kon, li konna iktar intervenzjoni. E, Il-problema hija min se jkollu kontroll fuq ir-regolamentatur jekk natu iktar e, setat li regolamentatur Essur Bullman. Grazzi, President. Nishtiq nirrispondi għal kollega Oli Schmidt fl-aħħar laqa. kienet inġusta kontra tiegħi fuq dak li għandu x'jaqsam ma' l-industrija tal-karozzi. Nifem, però ma rridx li jkun hemm inġustizzja kontra tiegħi però nixtieq najt li ju għandu raġun fuq dak li għandu xjaqsam mal-proċedura, għax hawnhekk rridu nimxu b'mod normali, hawnhekk eh, għandna deċizjoni għal daqstant għandu raġun fuq dan il-punt, aħna ko leġizlaturi u rridu eh, il-rwol tagħna rridu naqduħ. Anki ko Markaras għandu raġun fl-intervenzjoni tijaw nistaw nżommu l-konsil tiegħu, il-parir tijaw din is-sitwazzjoni tibqa l-kwistjoni li naslu malajr fit-tieni qari però ma rridux nibatu sinjal żbaljat lil kummissjoni u lil kunsill billi ngħidu illi irridu nerġgħu nirrivedu l-pożizzjoni tagħna fl-ewwel qari għax inkunu qegħdin impoġġu lil rapporter tagħna f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Dana, dina dana l-pożizzjoni tiegħi Da sant jena appoġġa li l-Oli Schmidt. Grazie. Għandi ħafna intervenzjoni ta' unek e, ta' spiegazzjoni tal-politika. Jena naħseb illi l-għonet nishti najt illi aħna jiva bdejna kmini. Jek Robert eh, spiċċa, Grazie. Aħna id-dibattitu f'taħniħ kmini E, e, u ħafna membri kienu e, mistaġbin għax kienu eventi ta' qabel kienu eqsar għal daqstant kien hemm minnkom illi tliftu xi intervenzjonijiet importanti, speċjalment minn da shadows u mill sur Bullman, sur Klinsu, sur Kamal. Aħna nistaw nibatulkom il-link il link tal-web stream li qiegħed fl-arkivju u tistgħu terġgħu tisimgħu id-dibattitu kollu kemm hu mill-bidunet. Għal daqstant dan ngħidu lilkom anki għal membri tal-Kunsilu tal-Kummissjoni li forsi tilfu xi ħaġa. Din l ewwel ħaġa. Mbagħad kwistjoni oħra li nispjega fuq l-iskeda u importanti li l-kumitat l-affarijiet jagħmilhom b'mod eh, xiera u b'mod l-iktar miftuħ possibbli. Jiena fit-tieni ta' Settembru għat tilkom jekk iridux naddu għal naċetaw l-ewwel qarju anki kien hemm xi tħassib u f'dak il każ kien hemm appoġġ għal biex ikun ftejn fl-ewwel qari. E, e, fidejn il-Kummissjoni li jiddeċidu din il-ħaġa, però forsi mhijiex ħaġa faċli għall-inqas sakemm nagħmlu daqsxejn iktar progress fid-dibattitu. Għal daqstant iridu nżommu sitwazzjoni miftuħa f'dan il-kuntest nixtieq nfakar li r-rapporter li aħna wkoll kellna esperienza bil-direttiva tal-servizzi tal-ħlas fej kellna namlu ħafna emendi u ħafna eh, riformulazzjoni kif u koll il-kunsil biex mm, ma kienieċ ħaġa faċli biex insegwu dokument fuq tlet kolonni inti konti rapporteru inti tiftakar kif kienet diffiċli għanna esperienza u tafru xistaw ikunu l-problemi Nishtiq u koll nitlob li l komissjoni e, ittina tabella tal-interazzjoni e, ma' direttivi l-oħrajn e, differenti. Em overlap mal-Services Directive, trasparenza, l-abus ta' su, kif intkom taraw li dun zidu anki CRD eh, Solvency 2 IROPS bla dubju Lucids u anki eh, rabta għad direttivi ta' kontabilità fil-ħtiġijiet ta' eh, kontabilità u anki il-kwistjoni tal-arkitettura bżon għal stanti konna spiegazzjoni Eh, irridu nieħdu tabella tal-interazzjoni bejn id-direttivi differenti. Fuq dak li għandu xjasam mal-evalwazzjoni tal-impatt se jkonna tnejn. Waħda ħadd tintem fl-aħħar ta' Ottubru u l-oħra fl-aħħar ta' Novembru. Najdulkom iktar taċ se jkun l-ambitu, pero kellna nimxu f'dan il-qafas u dawn qed jillimitaw daqsxejn il-progress tagħna u qed nippruvaw nimlew il-vojt fis-sitwazzjoni eh, tal-koperta mill-Kummissjoni. Dana kien l-antana. Ħafna minna eh, ġejna lura mill-IMF u rridu nikkoordinaw dak li ġara minnaħa ta' rappresentanti tal-IMF. Jiena stess sorpris bl-idea introdotta Mr. Clint illi għanna inħarsu lejn il-markju ta' kwalità li hemm flusit, so nixtieq nkun naf anki x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq dan il-punt. U fl-aħħar minnaħa tal-servizzi legali, il-Komitat ta' Servizzi Legali tal-Parlament nixtieq li l-Kummissjoni tirrispondi fuq il-kwistjoni tad-WTO u il-kondizjonijiet ta' reċiproċità għax eh, aħna ħarisna lejn dawn il-kwistjonijiet fid direttiva anki fuq Solvency 2 il-parir legali kien illi ridu noqodu attenti u rridu eh, nitbedu mill dawn il-arranġamenti ta' reċiproċità. Dawn huma daqstant il-kwistjonijiet li nixtieq risposta minn il-Kommissjoni fuqha. Eh, nistanati il-mikrofonu il president sambat wara l-Kummissjoni mbagħad wara u eh, fidejn il-rapporter. Għanna 20 minuta b'kollox, kwarta 20 minuta. Karlotta, grazie. Lejna mursta se nitkellem kwarta kien interessanti li nisimaw il dibattitu l-lum jena eh, id-dispjaċini li mm, il-bidu ta' dibattitu tliftu jina pal lista nishti nitkellem fuq ħaza li għajmet li tqajmet mill-MEPs fuq it-trasparenza bejn il u l-Parlament. Aħna l-intenzjoni tagħna hija li nkunu trasparenti. Aħna sen nibqgħu naħdmu magħkom fil-ħarifa u nishti eh, nizgurakom fuq dan il-punt ta' trasparenza. Barra minnek kien eh, dokument interessanti ħafna, prezentat minn rapporter naħseb li fih punti validi ħafna minn dawn u u njena nawgura li kunaw eh, kooperazzjoni ta' suċess mal-parlament minna ħatana. Grazzi u nistaw għal daqstan tista' niċċirkolaw id-dokumenti li preparajtu fil-kursil. Aħna għanna issues note sissa u dan huwa dokument pubbliku għal daqstan tistaw sibu fuq il-website tal kunsil Tistaw anki titolbu il-presidenza fuq affarijiet oħra ma dan id-dokument isibu fuq il-website. Grazzi. Grazzi. Il-Kummissjoni Grazzi President. Jena se nitkellem uh, nibda billi ngħid xi ħaġa pożittiva, bla dubju għandna ħaġa in komuni mal-maġġoranza tal-membri onorevoli mal-Kommissjoni u mal-Kunsill <laughs> li aħna tlifna l ewel parti tal- dibattitu. Dina zgur li għanna in komuni. U sej kolna nisimaw il-prezentazzjoni il-prezentazzjoni fil-web stream, ma dina ħaġa li se namlu għabla dubju. Il-rapport li ġi preparat mill-rapporter jidentifika il-kwistjonijiet għal-glenin li rridu nittrattaw trattaw u bla dubju appuntatlu eccellenti għal xogħol kollu li jrid isir fuq dan il-fajl. Jekk permetti li jiena nixtieq nagħmel żewġ kummenti u f'dawn il-kummenti nixtieq anki n-inwieġe par mistoqsijiet li intamlu anki il-mistoqsijiet li għamentet. Fuq dak li għandu samma mal-ambitu jena nħoss illi bla dubju l-approċċ globali illi jinkludi kollha jgħu waħda mill-karatteristiċi tad direttiva. L-Kummissjoni tħoss illi dana għanna nżommuħ għax nħossu li danu għal aħjar eh, er approċ tajjeb. Mux bejsa raġunijiet pratiċi għax fċertu sens se jkun impossibli li niddefinixxu E legalment il-modelli ta' e, negozju u natu regoli speċifiċi għal kull wahda u jew li e, neskludu modelli ma anki għal raġunijiet ta' politika nħossi li danu għal aħjar mod biex aħna nirrispettaw l-orientamenti tal-G20 illi semmew ħafna onorevoli nħossi li lan għandu ikun fil-fatt illi, illi ikolna ambitu liktar wisa possibli biex ninkludu il-partijiet kollha interessati. Naturalment aħna konvinti li f'dan l-approċ eh, għandu eh, jkun hemm anki differenzjazzjonijiet interni għandu jkunem hemm regoli speċifiċi, per eżempju adattati għal ħtiġijiet speċifiċi ta' modelli ta' negozju speċifiċi. Mingħajr ma naqaw fin-nassa tal-bżonn li niddefinuhom dawn eh, għax ħana propju dan rridu nevitaw. Però fid-deskrizzjoni tal-attività u tal-karatteristiċi principali tal-modelli ta' negozju aħna ipprovaj, ipprovajna u <laughs> mill-lider, mill dibattitu jider li ma kienx bizzejiet dak li għamilna, ipprovajna nid-differenzjaw u aħna l-esti nid-differenzjaw dejjem iktar jek kem bżon biex nkunu nistaw eh, niksbu lan komuni ċoħe li namlu eh, eh, raġonevoli, fattibli, appropriata u proporzjonata. Fuq l aspet pratiku tal rabtit ma eh, direttivi oħrajn u leġislazzjoni oħra aħna nifmu perfettament li meta wieħed ħares leha l-ewwel darba jista' jkun hemm eh, eh, riskju ta' duplikazzjoni, però aħna qed nippruvaw nevitaw dan, aħna nippruvaw nirrikonċiljaw kemm hu possibbli l-leġislazzjoni eżistenti ma' din il-proposta daqstant aħna minna evalwazzjoni kwestjoni tal-kwistjoni tal-interazzjoni. Jena nipreferisci najdela interazzjoni mill najdela overlap mal-leġizlazzjoni eżistenti u e produċejna dokument li e, jkun e, aħjar mit-tabella li jinti tlabt hija e, dokument li tajna l-Kunsill. E, naħseb li aħna mill-nihda biex nejnu l-kollegi tal-kunsil li edin jaħdmu fuq dan il-dokumentu naħseb li anki jintkom issibu ħsiwi dan il-dokument. Issibu ħafna risposti għal mistoqsijiet illi bir-raġun eh, joħorġu meta eh, nitkelmu fuq din ir-relazzjoni ma, ma leġislazzjoni oħra u interazzjonijiet. L-idea hija li nevitaw eh, l-overlap, però anki eh, l-intenzjoni è hija li nevitaw eh, vojt. Stan batulkom il-dokument mill-ewwel minnu fih u nittamaw li tkunu tistgħu tanalizzaw u tajdunna eh, l-opinjoni tagħkom. Naħseb li qed jagħtu xi tweġibiet differenti. Fuq l-arkitettura ħana nħossu li aħna għadna kmini wisq biex eh, nistaqsu mistoqsijiet Nistaw nibdaw naħsbu fuqha, però nħossu li iwa daqxen kmini wis eh, meta nqisu li proposta l kummissjoni għadha kif ħarġet u għadna verament fil-bidu ma nafux kif se eh, fej se naslu bija e di stant huwa diffiċli li neħdu din il-konsiderazzjoni f'dan il-punt, imma huwa importanti li dan nżommu metan meta niddiskutu għax jista' jkun li ċerti affarijiet jistgħu jitbidlu u l-Aġenzija ġdida tista' tejna u koll anki biex nirsolvu xi kwistjonijiet illi eh, affrontajna fil-dibattitu. Eh, fl-aħħar, eh, permettu komment fuq il-pajjiżi terzi, eh, dina ja wahda waħda mill-punti ewlenin, eh, naħseb li mhux sensibu soluzzjoni llum, però e permettu li nispiega f'żewġ minuti xinija l-intenzjoni tal-Kummissjoni fuq dan il-punt. Għax jista' jkun hemm opinjoni differenti, però l-inqas nixtieq nispjega għaliex aħna inħossu li l-proposta għal-inqas fl-intenzjoni tagħna ma kellix ma kellix l-intenzjoni li tkun protezzjonista Il-raġuni hija li aħna din il-proposta e bażajnija fuq l-iskema tradizjonali ta' suq intern e, illi miex komuni forsi fil-suq finanzjari ma fuq smoħrajn hija komuni. Aħna e, ħsibna e, fuq numru ta' regoli ta' obbligi għal managers eh, li huma fl-Unjoni Ewropea eh, li se jkollhom eh, impatt anki fuq il-fondi Ewropej. Għal daqstant lan dirett ewlini ta' regoli huma propju il-managers tal-Unjoni Ewropea. Fuq dak li għandu xaqsam mal-pajjiżi terzi, kemm fondi kif ukoll managers, aħna nimmaġinaw illi nixtiequ nippermettu li dawn il-managers ikun jistaw jaċċedu għal fondi li jem fuq l-Unjoni Ewropea, però Eh, però eh, eh soġġetti għal kondizjoni ta' ekwivalenza. Għal daqstant huwa mod tradizjonali li wieħed jikkonsidra hemm regolament għal fondi Ewropej u għal managers Ewropej għandu jkun hemm regolament anki għal fondi u għal mm, managers tal-pajjiżi terzi. Ma nistgħux nagħmluha direttament bid-direttiva, però nistgħu nagħmluha bil-kontroll tal-ekwivalenza. L-iskema huwa sempliċi ħafna u f'ċertu mod fl-intenzjoni tagħna huwa prop propju illi impoġġu eh, il-prodotti il u l-atturi Ewropej u barranin fuq l-istess kondizjoni. Bir-riżultat sekundarju illi kemm il-fondi u il-managers kemm Ewropej kif ukoll fil-pajjiżi terzi se jibbenefikaw minn dan il-vantaġġ u eh, mill-passaport ukoll. U eh, aħna saċertu punt aħna nħossu li aħna ehm, ehm, kontenti għax il-proposta ħafna nis ikkonsidraw e ħafna partit interessati ikkonsidraw bħala protezzjonista, però ħafna nies għalu li kienet anki zimel eh, eh, ta' troja għal <laughs> oħrajn fil-fatt. Aħna fil-fatt maħnix il-bot minn eh, bilanċ anki flanijiet tagħna. Nixtieq nieqaf hawnhekk u jekk jiena forsi ħalleċ xi ħaġa barra jgħidulna jekk mm, u jnest biex nerġa' nirrepeti. Naturalment nikkonf konferma l-kooperazzjoni u il disponibilità tagħna kemm mal-Kunsil kif ukoll mal-Parlament aħna eh, disponibli biex nejnu komuni kooperaw biex niksbu dan elan komuni. Iva, jekk huwa possibbli jekk aħna natukom il-punt speċifiku me servizz legali, u jtkom tistaw twieġbu, umbat nistaw inqasmu l-membri. Isir girls diġa kellu, Gozes kellu diġa kopja ta' dan l-email. Issa, nati il-mikrofonu l-rapporter biex jala di dibattitu Grazie, Presidente. Kultant f'dan il-parlament aħna nużaw termini daċxajn ta' enfasi biex nitkelmu fuq l-affarijiet, pero l-lum nistaw najdu li dan id-dibattitu kien rik ħafna u ħafna nis ħadu uh, sem u kien vantaċ li nkunu il-fatti stajn, stajna nibdew daqsxejn qabel. Nishtiq nizgura eh, il-kollegi. Mm, il l-intervenzjoni tijak kienet qasira ħafna, m'hemmx għalfejn ħafna fuq il-web streaming biex tisimgħu dak li għad. Jiena mill prezentazzjoni qasira ħafna, jiena bdejt bl ideja illi il-kollegi jaqraw id-dokument, il d-dokument huwa hemm preżenti għal stajt m'hemmx għalfejn noqogħdu nirrepetu l-konċetti. Waqt l-intervenzjoni tħat ħafna notti, nixtieq nirringrazzja li xadaw rapportera xogħol tagħkom għall-kummenti tagħkom diġà għandi kuntatt ma' ħafna minnkom u jiena konventi li flimkien nistgħu nsibu tweġibiet għal ħafna mill-mistoqsijiet illi edin e, e, jamlu li u dubi li għanna nishtiq nizgur anki l-Sur Schmidt jena nisma l kulħadd il-kull min jiġi kellimni u jena nista najt li għandi ħafna appuntamenti se jkunem smieħ li jint kieqet organizza ma se jkunem li istudji ta' eh, impatt dawn l-elementi ta' informazzjoni permettuna li konna idea iktar ċari fuq din il-sujġedda eh, xej komplikat. Ma rridx intawa li dibattitu nixtieq inqassar nagħmel taqsira mill-intervenzjonijiet li saru. L-ewwel hemm maġġoranza wiesa fuq il-fatt li hemm bżonn li jkun hemm regolamentazzjoni u ħadd ma jista serjament jistqar li l-proposta tad direttiva eh, eh, mhix tajba. It-tieni ħaġa eh, li nixtieq nitkellem fuqha hija l-koerenza li ħafna nies tkellmu fuqha. Anki regolamentazzjoni pragmatika, regolamentazzjoni konkreta, regolamentazzjoni effettiva. Il-proposta li qed tiġi preżentata lilna qed titleb eh, ċjarezza ta' konċetti u diversifikazzjoni tal-regoli eh, biex inkun nistaw ninkludi, ninkludu l-istrumenti kollha illi huma eh, eh inklużi eh, eh, fil-direttiva eh, fil kollha. Dawn huma l-kunċetti essenzjali li nixtieq nisħaq fuqhom wara dan id-dibattitu da' sekk interessanti u importanti u minn dawn il-kunċetti aħna nippruvaw nerġgħu niżaminaw il-kunċetti kif inti għat President aħna diġa għanna esperienza ta' testi li għanna bżon eh, nirfinaw, eh, ma eh, aħna ma kienx ikonna xejx namlu kiku l-Komissjoni kienu ituna testi perfetti. Propju għalek għanna ko-deċizjoni. Il-Komissjoni ti proponi kolla aħna kolla nikontribwixu. Kif għal il-kollega Robert, il kursilu l-Parlament jiddisponu. U wara li l-Kummissjoni tipproponi. Grazie.